Chers kolleg. Euh, esis kollegi, esis ħebib, se nitkellem bil-mod fil-bidu biex hekk nippermetti dawk li qed jidħlu forsi jieħdu postom. Jiena kuntent ħafna illi qed niftaħ dan is-smih għax wara kollha għandna wara nofsinhar importanti ħafna. Jiena għal membri tal-panel naf li ma tantx hawn membri fis-sala imma żewġ MEPs li huma l-iktar importanti huma preżenti imma nixtieq niżgurakom illi s-sessjoni tagħna qiegħda fuq il-web stream u għalhekk segwita minn ħafna iktar nies barra minn din is-sala. Anki minn kollegi tagħna stess, deputati, illi jistgħu jsegwu s-sessjoni mill-uffiċċji tagħhom jew fejn ikunu. U għalhekk jiena kuntent, kuntent ħafna illi nilqakom hawnhekk fostna kontent ngħid illi għandna wara l-offsinar illi se titratta żewġ eh, suġġetti li forsi ma tantxu ma marbuti ma' xulxin, però qatt ma nafu fil-ħajja, imma se jkun hemm smih importanti fuq il-kwistjonijiet li għatu segwitu l-pakket leġislattiv tad-difiża illi ġie votat mill-Parlament Ewropew illi eh, xi ħames snin ilu, jekk minn sejjer żball jew forsi seba' snin, jagħt il-President, u mbagħad wara fit-tmiem ta' sessjoni tagħna se jkollna suġġett importanti ħafna fuq il-valutazzjoni tal-ispiża tal-ftehmiet ta' Schengen. Din hija kwistjoni attwali ħafna, ovvjament fid-dawl tal-ċrajiet tal-lum. Mela, għal dik li għall-ewwel parti sostanzjali tal-lum nixtieq infakkar biss il-problemi. u lenin li huma mela. Fl-2009 kien hemm żewġ direttivi fuq difiża li ġew votati wieħed fuq il-suq tad-difiża u bittew fuq il-kondizzjoni ta' trasferimenti tal-prodott li għandhom xaqsu mad-difiża. Dawn iż-żewġ direttivi l-Kummissjoni Ewropea għandha twaqqaf rapport ta' implementazzjoni ta' direttivi u hemm ukoll skadenza ċara ħafna fl-aħħar ta' Ġunju jidhirli u għalhekk is tagħna illum għandu l-loġika tiegħu. Iġifieri għandna bżonn ikollna kontribuzzjonijiet li se jiċċarawna ftit l-idejat fuq dan ix-xogħol, xogħol illi ovvjament eh, se naħdmu eh, fix ċimat eh, li ġejjin. Nixtieq ngħid ukoll għal dawk li sieħdu l-kelma. Kif ukoll l-MEPs ovvjament illi se benefikaw mir riflessjonijiet tagħkom membri tal-panel. Kemm il-Parlament u l kummissjoni hemm bżonn jaraw kif se jkun indispensabbli jew le li jkun hemm inizjattiva parlamentari wara r riviżjoni u l-valutazzjoni ta' dawn iż-żewġ direttivi xi ftit ġimgħa oħra. Element ieħor li jemson nitkelmu fuq u fuq il-kalendarju ta' snin li għaddu. mela fl-2015 il-Kummissjoni ta' anzi sotto komitat ta' Sigurtà u difiza u għandna hawnhekk il-President Mana wara l-ofsinar eh, ħareġ rapport inizjattiva fuq dan is-suġġett u kien hemm kontribuzzjoni importanti tal-Kumitat IMCO għax il-Kumitat IMCO għandu l kompetenza esklusiva fuq dawn iż-żewġ direttivi li għadni kemm tkellimt fuqhom u għalhekk għandna rapporter Sinjura Galpex kuntent ukoll qed nara qudiemna fl-ewwel fila. Mela, din kienet l-introduzzjoni tiegħi se jkollna l-presentazzjoni wkoll tal-Komissjoni fil-persuna tas Sinjura Schumann u dritt dritt ngħaddi l-kelma lil president tal-Komitat Sottokomitat għad-Difiża, is-Sinjura Fotiga. Rikjoġbok. Thank you, Chair, colleagues. Uh, first of all, I... Aziz Chair, aziz kollegi li għonet, ma nafx eżattament minħabba lina smajt l-interpretazzjoni bl-Inglis u xtaqt ngħidlek li jina ma kontx ir-rapporter tar-rapport inizjattiva propja. Dan kien ir-rapport mill-koordinaturi tas sede Sinjuri, naħseb li huwa ovvju li fl-evalwazzjoni tal-implementazzjoni tad direttivi dwar id-difiża aħna nkunu qegħdin niftħu suġġett serju ħafna u delikat, irridu nifmu li l-ewwel qabel kollox l-infiq fuq id-difiża huwa part importanti part importanti tal-budgets nazzjonali u fil-maġġoranza tal-każijiet ħajkun hemm bosta obbligi tan-NATO hemm ukoll obbligi tal-Istati Membri sabiex jintlaħaq il-livell ta' mill-inqas 2%. Fl-istess ħin id-direttivi kienu mfassla fi żmien li ġie immedjatament wara il-kriżi, ġifieri aħna lkoll kemm aħna nafu perfettament li s-settur tad-difiża u l-kooperazzjoni fih dan is-settur tad-difiża wkoll ankoll anke meta nqisu l-infiq tal-budget jista' joffri rkupru reali U min-naħa l-oħra huwa importanti wkoll għas-sigurtà tal-Istati membri. Għad raġuni iva aħna rridu nqisu iż-żewġ fatturi u naraw l-avvenimenti kif qed jiżviluppaw fiż-żewġ setturi. L-ewwel nett jista' jkun hemm opportunità illi wara kriżi nirkupraw iżda min-naħa l-oħra rridu nqisu wkoll il-problemi u t-teddidi ta' sigurtà li ġeluna aħna nħarsu lejn oqsma differenti ħafna. L-istqarrija tiegħi b'referenza għal sitwazzjoni li fil-fatt jinsabu fija il-pajjiżi tar-reġjun tiegħi wara żmien il-komuniżmu aħna xorti waħda ħajkonna bżonn li jkun hemm konsolidazzjoni tas-settur tad-difiża ħalli bekk aħna nikkontribwixxu bisħieħ għal benefiċċju ta' iktar metodu tal-komunità anke f'dan is-settur. Grazzi. Aħna nistennew bil-ħirqa li ikonna evalwazzjoni, l-opportunità li nagħmlu evalwazzjoni tal-pakkett tas sigurtà tad-difiża. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, issa se ngħaddi l-kelma lir-rappreżentant tal-Kummissjoni, is-Sinjura Schumann, li għad direttriċi, assistent direttriċi ġenerali u li għadha taħdem fuq dan ir rapport din għamilt referenza għalih qabel. Jekk joġbok, Sinjura. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi tal-li sedintuna u għekun ixtiq nibda billi ntenni dak il-li ntqal ġifiri fil-kontest tal-ħaddidiet serji ta' sigurta u problemi ekonomiċi għana għanna bħalissa ħna minnaħa tal-Ewropa rridu jkollna settur ta' difiża kompetittiv fil-Kommissjoni. Lesta li tara li aħna ikonna suq interna difiża, però dan mhuwiex għan fih innifsu, dan huwa fil-fatt xi ħaġa li tista' tikkontribwixxi għal baż industrijali fl-Ewropa. Iż-żewġ direttivi tad-difiża fuq il-prodotti tad-difiża huma verament għodda importanti sabiex aħna jkollna suq waħdieni għas-settur tad-difiża u dawn huma żewġ affarijiet li huma marbutin ma' xulxin. L-ewwel nett id-direttiva tal- xiri pubbliku fil-qasam tad difiża tipprova tara li jkun hemm tenders trasparenti u tajbin li jkun jistgħu wkoll jgħinu l-istati membri jippreservaw l-interessi tagħhom apparti minn hekk għandna id-direttiva Translek li fil-fatt hija kienet importanti ħafna u koll anka sabiex nippruvaw ikun iktar konsolidazzjoni ikun iktar effiċjenti ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nissimplifikaw kien jista' jkun it trasferiment ta' dawn il-prodotti relatati mad-difiża ħalli noħorġu b'sistema ġdida ta' liċenza ġifieri qabel ma nagħmlu kontroll ex ante aħna qegħdin inħeġġu l-istati membri sabiex jisarħu fuq il-kontroll ex post. Aħna issa għandna impenn sabiex inkomplu nappoġġaw l-applikazzjoni taż żewġ direttivi U din naħseb li hija xi ħaġa li ħanerġgħu nitkellmu iktar fid-dettall fuq meta naslu għar-rapport tagħna. Jiena naħseb li nistenejt il-Parlament Ewropew jaqbel ma' dawlanijiet u nkuntent li fil-fatt fil-21 ta' Mejju 2015 b'din riżoluzzjoni fuq il-kapaċitajiet tad-difiża fl-Ewropa aħna rajna illi intom qabiltu magħna. Nixtieq li fil-qosor nitkellem fuq dak li aħna rajna fuq id-direttiva ġifiri fuq id-direttiva tad defense procurement u hekk kif qed inti aħna bħalissa din naħdmu fuq l-evalwazzjoni tad-direttiva. U dan ħajkun il-bażi tar-rapport li ħanatu l-Kunsill u l-Parlament iktar tard din is-sena għadu kmini biex ngħidlek x'ħajkunu l-konklużjonijiet fuq reviżjoni ta' din id-direttiva, iżda ċertu data preliminari u dan juri illi hemm żieda fl-implementazzjoni tad-direttiva il-numru ta' notifiki illi kienu eh, ħarġu stidu għal iktar minn 2000 għal sena 2015 ġifiri jem zida ċara. Jekk inħarsu sali valuri tal-kontratti li ħarġu taħdin id-direttiva ħna u kol nistaw naraw li jem zida minn 1500 miljon euro fis sena 2012 u iktar minn 2000 miljun euro fis-sena 2015. Ġifiri dawn huma ċifri preliminari li ħekolli nikkonfermhom għalissa, però Nista' ngħid ukoll li sadattant xi ħaġa li nista' ngħid li qed nosservaw kien hemm ukoll indikazzjonijiet li dan ix-xiri qed isir anke barra mill-kompetenza tad-direttiva aħna qegħdin nikkontrollaw l-affarijiet qegħdin naraw li fil-fatt niżguraw li jkun hemm rispett għall dispożizzjonijiet tad-direttiva u aħna f'dan l-approċċ nixtiequ li niprovdu iktar gwida, aħna qegħdin nsabu palissa fil-proċedura tal-finalizzazzjoni tal-proċedura tal-esklużjoni u nista' ngħid sabiex nikkonkludi li aħna nappoġġaw lan li nixtiequ ntejbu l-aċċess għall-MSMEs għal dawn il-katini ta' provvisti jekk kif entqal fil-rizoluzzjoni tal-Parlament tal-21 ta' Mejju 2015 aħna għamlu fuq dan is-suġġett pjuttost problematiku biħsibna koll li norganizzaw grupp ta' esperti li jinkludi reprezentanti mill-Istati membri u mill-Industrija u dalwaqt ħajkonna konklużjonijiet ukoll. Issa dwar it-tieni punt tal-pakket ġifiri id-direttiva ta' trasferimenti aħna bħalissa qegħdin analizzaw is-sitwazzjoni, qegħdin nagħmlu evalwazzjoni li ħad tkun il-bażi tar-rapport tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Iktar tard din is-sena aħna nafu mill-analiżi u mill-diskussjonijiet li kellna mal-Istati Membri li lodda l-ġodda li qiegħda tipprovdi di id-direttiva ta' trasferimenti ma kinux adottati jekk kif konna qed nistennew, ġifiri, hemm bżonn li nkwetaw daqsxejn fuq din ippruvaw intejbu l-implementazzjoni. Aħna nafu x'huma l-problemi ewlenin, aħna nafu wkoll li il liċenzji li jinħarġu mill-istati membri huma differenti ħafna waħda mill-oħra kemm f'dak li għandu xaqsam prodotti li qed ikopru dawn il-liċenzji u anke mħabba l-kondizzjonijiet, ġifieri kien hemm ħafna frammentazzjoni u apparti minn hekk l-intrapriżi jridu jkollhom iċ-ċertifikati sabiex jużaw dawn liċenzi. Iżda sakemm il-kumpaniji ma jarawx li hemm valur miżjud, mhumiex qegħdin jikkonsidraw li l-proċess ta' ċertifikati jista' jkun xi ħaġa illi hija xi ħaġa nistgħu implementaw. Fil-fatt minn dawn l-erbajn Nistgħu ngħidu li hemm 40 biss li huma ċertifikati. Issa biex nelbu dawn il-problemi, il-Kummissjoni stabbilixxi grupp ta' ħidma ħalli jkun hemm skambju ta' dawn il-prattiċi għalli bekk narmonizzaw aħjar l-implementazzjoni ta' direttiva ta' trasferimenti, ġifiri li jkun hemm lista ta' prodotti li mhumiex sensittivi li għandhom ikunu inkluż permezz tal-liċenzja ta' trasferimenti. U aħna rridu naraw kif nistgħu naraw li ċertifikati tisiru iktar attraenti. U nittama li dan l-approċ ta' kooperazzjoni jista' jippermettilna illi aħna jkollna iktar riżultati minn mindu minn issa sakemm nippreżentaw dan ir-rapport ġissa sabiex nikkonkludi fuq dan naħseb illi il-ħakna livell komuni aħna naħsbu illi suq intern li jaħdem tajjeb huwa verament importanza sew l aktar tal din is-sena l-Unjoni Ewropea bessiba tadotta pjantazzjoni dwar id-difiża fl-isforzi tagħna sabiex ikollna implementazzjoni tajba taż-żewġ direttivi tad difiża dan jkun żgur parti mill-pjantazzjoni iżda naħsbu li dan pjantazzjoni għandu jmur lil hinn u mhux jimplementa biss miżuri relatati mas suq intern, iżda rridu naraw kif nistgħu nappoġġaw u nagħtu inċentiv aħjar għall kooperazzjoni fuq diviża. Grazzi. Merci beaucoup, madame. Grazzi ħafna. Ovvjament aħna ovvjament naqblu ma l-anijiet kif ġie konfermat minnek. Fil-fatt fuq dawn iż-żewġ direttivi u fuq il-valutazzjoni attwali għaddejja ġifier trasposizzjoni hemm livelli differenti u jiena fuq id-direttiva ta' trasferiment int qed konsidra illi hemm triq twila qudiemna. Aħna niġu lura ovvjament anke meta tkunu għamiltu dan ix-xogħol. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi għal l-ewwel panel. Grazzi ħafna l-membri tal-panel li ġew hawnhekk fosna ma kollha esperti l-ewwel diskussjoni ma' żewġ membri tal-panel se tkun fuq id-direttiva eh, fuq ix-xiri tad-difiża u għandna żewġ membri tal-panel, żewġ kelliema l-ewwel Dr. Martin Tribus li huwa professur tal-Liġi Ewropea u ta' Politika Ewropea tal-Birmingham Law School, u mbagħad is-Sur Tommy Nordberg li huwa konsillier Eh, senior advisor Ministeru tad-Difiża tal-Finlandja. Faxar minuti, tmien minuti forsi anzi eh, tistaw eh, tiħdu l-kelma, nasib li għandkom xi slides u xvera. Iva, diġa din naraw, slides fuq l-screen u dimna. Forsi nistaw u koll mbaxxu naqra dawl ma nafxie kux possibli u nadilek minnu fih il-kelma, jek joġbok. Uh, Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen, uh, before I start, I would like to thank... Grazie ħafna. Sur President, l-għanet nishtin ingrazzja l-Parlament Ewropew u l-kuħat l-istendentuni għek, nasib l-unika membru tal-Akademija li għatawek, u nasib li għanura li li nkun għawek pala membru tal-Akademija għal indirizzakom. Qabel ma nibda nejdilkom għal-fejdan l-istrument ġifiri direttiva ta' xir pubbliku fil-qasam ta' difiża huwa strument importanti jgħin provaw niftakru xinu ma l-għaniet u l-għanin ta' din id-direttiva. L-għan u l-għini huwa illi niprovdu l-settur ta' difiża u ta' sigurta strument preċisa biex jippermetti l kwistjoni ta' sigurtà u ta' difiża jitqisu fiħdan l-istrument u anka dawn għandhom jitqisu fiħdan is-suq intern. ġifiri aħna rridu naraw li naqsu l-użu tal-artiklu 346 fil-prattika u dan hija tisir permezz tal-użu tad-direttiva tas settur eh, pubbliku bħala jisa bażi il mbagħad fuq din il-bażi tkun adattata Eh, is-sistema li għadda tintuża ħalli bekk nipprovdu sistema għal setturi kollha differenti ħalli jkunu jistgħu jaħdmu tajjeb mingħajr ma jirreferu l-artiklu 346 dan hija tisir berba modi differenti permezz ta' limitazzjoni, permezz ta' flessibilità, deskrizzjoni u permezz ta' sostituzzjoni. Il-limitazzjoni tinvolvi illi jkun hemm numru partikolari ta' esklużjonijiet li ddaħlu addizzjonali anke meta qabli mas sena 2013-2014, ġifiri proġetti minn gvern għal gvern, proġetti li involvu riċerka u svilup, etc. Ġifiri l-qasam tal-applikazzjoni ta' din id-direttiva miex daqshekk wiesa bħal dak tal-servizz pubbliku. Il-flessibilità huwa l-punt ewlieni u dan jinkludi wkoll li aħna rridu nitbietu mill-iktar proċeduri kompetittivi, ġifiri proċedura miftuħa għal proċedura negozjata. Ġifiri, il-kwestjoni u l-enija u għek għanda tkun kontrast ma' settur pubbliku sabiex din il-proċedura tista' tkun qed tintuża b'mod ħieles, ġifiri, jkun hemm notifika minn qabel ukoll ikun hemm ċertu element ta' kompetizzjoni u tkun permessa s-sistema mingħajr kompetizzjoni fiktar każijiet milli tippermetti id-direttiva l-oħra. Issa xi ħaġa importanti ħafna wkoll għad-difiża hija sostituzzjoni. U dan jinvolvi wkoll il-kwistjoni importanti ħafna tal-offsets. Aħna ma nistawx nitkellmu fuq din il-ħaġa mingħajr ma nitkellmu fuq dan is-suġġett tant eh, delikat minħabba li jiena Nista' ngħid xi ħaġa daqsxejn iktar biċ-ċar minħabba li l-offsets huma diffiċli ħafna li aħna nqabbluhom mal-idea tas-suq ħieles non-diskriminazzjoni, eċċetera, tal-li għandha din id-direttiva. Mhux mhix żewġ affarijiet li jmorru flimkien u l-effett li dan qed ikollu fuq il-funzjonament tas-suq intern naħseb li huwa għawi ħafna. Mela d-direttiva x'qeda tagħmel? Direttiva mhix qiegħda tindirizza b'mod speċifiku l-offsets, forsi d-dinja l-iktar ħaġa li nistgħu nagħmlu, però qegħdin nofru xi ħaġa oħra, ġifieri sistema ta' subcontracting. Jiena fuq din il-kwissjoni ħanitkellem dal-waqt. Mela, dak li jaħdem tajjeb f'dan id-direttiva u għadan, bat għandi slajt oħra fuq l-affarijiet li nistaw intejbu. Jien nistanajt li dan huwa strument li kien infassal mod dettaljat ħafna u bil-galbu fuq periodu ta' ħafna snin. Nista' ngħid li l-element ta' limitazzjoni ta' restrizzjoni jaħdem tajjeb b'ħafna modi differenti u f'każijiet fejn forsi kien jintuża l-artiklu 346, issa għaddejna għal dawn l-esklużjonijiet li qegħdin nipprovdu għalihom fid-direttiva Iżda dan ma jfissirx illi fil-fatt dan id-direttiva dejjem tibqa' tapplika minħabba l-esklużjoni kelma magħha. aħna qegħdin ngħidu kull il-flessibilità hija xi ħaġa li tkun apprezzata tkun apprezzata ħafna mill-komunità tax-xiri u din l-idea għandha tibqa' tkun implementata diskrizzjoni dan it-tielet element, daw l-elementi ta' sigurtà tal-provvista sigurtà tal-informazzjoni li qegħdin fil-fatt niddettawhom fid-dettall f'kull stadju tal-proċess ta' tax-xiri pubbliku naħseb li dan huwa brabta wkoll ma' sigurtà tal-informazzjoni, daqsxejn iktar problema meta naslu mbagħad tas-sigurtà tal-provvista. Issa, is-sistema Et l-aħħar waħda li kienet fil-fatt miżjuda mill-Parlament Ewropew ma kienx inkluża fil-abbozz oriġinali tal-Kummissjoni kulli ngħid li din kellha suċċess iżda smajt stejjer. jiena rajt li kien hemm ukoll ċertu każijiet li trasuq quddiem il-qorti u issa d-direttiva kienet implementata f'kull stat membru minkejja li kienet implementata tard. U din direttiva tkun qed tintuża f'ħafna mill-istati membri, iżda b'differenza. Hemm ċertu stati membri li l-om jużawa daqs li kieku dejjem kienet implementata bħal Renju Unit, Ġermanja u Franza. U kien hemm ukoll numru ta' stati membri li laqqas biss ippubblikaw notifika waħda kuntrattwali din hija informazzjoni għas-sena li għaddiet. Jista' jkun ġifieri li Eh, din direttiva kienet implementata b'mod uffiċjali iżda ħadd ma jinteressa verament. Mela x'nistgħu ntejbu? Mela ħanippruvaw niċċaraw daqsxejn l-affarijiet dik hija l-iktar ħaġa li hemm bżonn, forsi nistgħu nżidu xi affarijiet, nistgħu nneħħu xi affarijiet mid-direttiva u forsi nistgħu naraw li konna daqsxejn iktar dettalji. Naf il-Komissjoni diġa edha taħdem fuq nota ta' gwida illi hija importanti speċjalment tal gvernijiet anka għattamir li għadu kemm inxtara, din hija xi ħaġa importanti ħafna u anka l-eċċezzjoni l-Organizzazzjoni Internazzjonali hija xi ħaġa li verament hemm bżonna. Però dwar il-kamp ta' applikazzjoni personali ma nafx jekk id-direttiva tistax tibbenefika minn annes, annes illi jista' inizzel l-awtorità kontrattwali Iżda aħna u nawek ċertu ammont ta' cross-referencing għat nara li l-esperti għedin jiduna li dinja xaħġa li għedha tħawadna iktar sadwar il-proċeduri. Jiena naħseb li fa' iva proċeduri mxejna sew. Proset, iżda ma nistax nifhem għalfejn għandna bżonn ta' dialogu kompetittiv meta intom qed tippermettu li jkun hemm l-użu ħieles ta' din id-direttiva mingħajr in-notifika kontrattwali jista' jkun li din taħdem tajjeb bħala linja gwida iżda dawk illi użaw dialogu kompetittiv anke fil-qasam ċivili jekk użaw fil-qasam tad-diviża daw kun jafu eżattament x'għandhom jagħmlu biha din is-sistema naħseb li r-Renju Unit u Franza fost l-oħrajn jafu xi jistgħu jagħmlu din is-sistema. Ġifier forsi dan il-punt tad dialogu kompetittiv nistgħu nneħħiuh minħabba illi qed nippermettu diġà il-notifika mingħajr il-notifika kontrattwali. U hemm ċertu xiri fis-settur tat-teviża fejn qiegħda tintuża din is-sistema, pereżempju fil-każ ta' xiri ta' tjamir, ta' armi. Ġifiri, naħseb li l-użu ta' proċedura miftuħa tista' tkun inkluża u jien ma nafx għalfejn ma krudejtuwix sabiex tagħtu iktar possibilità li iktar flessibilità minħabba l flessibilta hija xi ħaġa importanti ħafna. Punt ieħor li jista' jorbot il suġġett li jmiss fuq il-direttiva tal-ICT kulli ngħid li s-sigurtà tal-provista hija xi ħaġa importanti ħafna fiħdan din id-direttiva u jiena naħseb illi fil-każ fejn dak li jkun qed jixtri jkun il-Ministeru tad-Difiża ta' Stat Membru ieħor għalfejn dan għandu jkun soġġett tal-liċenzja. Il-Ministeri tad-Difiża ta' 28 Stat Membru ma tistax tafdaw lilhom għalmenu ma taħsbux li kieku forsi tkun idea tajba li neskludu l-Ministeri tad-Difiża kompletament mill-bżonn li tinħarġ liċenzja qabel ma jkunu jistgħu jixtru diġà hija possibbli din il-ħaġa fil-kontest tad-direttiva forsi m'hemmx bżonn laqas inbidlu d-direttiva iżda bażikament din għandha x'taqsam mal-implementazzjoni. Forsi din tista' tkun idea tajba u għall-offsets naħseb li liġ regoli sottokontrattwali illi prof dejtu naħseb li huma komplikati wis kulħadd jibża minnhom ħabba li ħadd ma jifhimhom. Iżda ħan ikkonkludi naħseb li għadna fi stadju prematur. Aħna sebna li fis-sena 2016 kulħadd eh, kien implementa kollox mis-sena 2011 u kellna ħames snin fejn se nagħmlu reviżjoni li iżda l-implementazzjoni saret tard ħafna u allura ma wasalniex eh, għal stadju fejn se nagħmlu reviżjoni. Grazzi. Grazzi beaucoup. Grazzi ħafna eh, professur Tribus Namel taqsira permezz ta' sentenza waħda id-difiża għandha bżonn ta' miżuri li jkunu tajbin għaliha u għalhekk id-direttivi wkoll għandhom bżonn ikunu speċifiċi. Jiena din kienet it-taqsira dak li tallimt mill-preżentazzjoni tiegħek. mbagħad ovvjament nagħmlu differenza bejn it-trasposizzjoni fejn diġà kien hemm referenza qabel mill-President Fotiga. Issa nad il kelma li t-tini kellim is-Sur Norberg. Int minn naħa l-oħra ħanajdu hekk, mill-banda l-oħra tal-spettru. Inti il-klient pjuttost l-utent ta' din id-direttiva. Inti torganizza iva imma inti wkoll toqgħod f'pajjiż fejn għandek il-tgħix eh, din id-direttiva. Mr. Chairman, ladies and uh, gentlemen. Signori, grazie tal-opportunità biex inkun fostkom inkellimkom. Grazzi wkoll tal-opportunità li nkun nista' l-opinjoni ta' stat membru xejn nizar kif semmejtu intom ukoll. Dan jieħu l-opportunità biex ngħid xi ħaġa dwar il-Finlandja u s-sistema tagħna biex qed ikolkom idea ta' tal-punt ta' tluq tagħna bħala pajjiż u bħala xerrej f'dan is-suq ta' difiża. Aħna militarment nun allineati. Eh, kif tistgħu taraw mill-mappa ninsabu in-naħa ta' fuq tal-Ewropa. Għandna eh, kosta twila mar-Russija għanna il-liva ġifiri l-irġiel kollha jridu jgħaddu mill-militar minn sitt xhur sa sena s-soltu. Is-sistema tagħna hija hekk għandha aċċen kbir fuq is sigurta tal-provvista anki minħabba il-pożizzjoni ġeografika tagħna sistema politika tagħna wkoll sistema ta' non-allineament. Il-budget ta' difiża tagħna annwalment huwa madwar 2.5 biljun euro u minn dawk il-fondi ninvestu f'tammir madwar 600 miljun. Ovvjament dan ivarja minn sena l-oħra, però bej wieħed u ieħor dawn huma ċifri. Għandna l-industrija tad difiża tagħna bbażata fuq l-SMEs U dak li huwa importanti mill-perspettiva tagħna huwa li għalina aħna nikkonsidraw l-industrija nazzjonali tagħna bħala parti integrali tad-difiża nazzjonali tagħna. Mill-industrija tagħna hemm esportazzjoni ta' bej wieħed u ieħor 40 sa 60% tal-produzzjoni tagħna minħabba l-fatt li s-suq nazzjonali tagħna ma tantx huwa kbir, l-industrija tagħna se tagħmel kummerċ ma' pajjiżi oħrajn. Is-suq ta' difiża Ewropew mill-perspettiva tagħna u mill-esperjenza ta' ħames snin li kellna issa bid-direttiva huwa li attualment għad preferenza li wieħed jixtri minn pajjiż stess. Iċ-ċifri mill-evalwazzjoni tal-Kommissjoni naħseb se jippruvaw dan il-punt, il-katina ta' provvista għadha msejsa fuq linji nazzjonali wkoll. U għadem nuqqas ta' kooperazzjoni transnazzjonali. Il-mira tagħna bħala pajjiż żgħir bħala pajjiż xerrej li jfisser li minħabba il-bażi industrijali limitata tagħna ma nistgħux nixtru s-sistemi kollha li għanna bżon minn pajjiżna u jkollna nirrekorru għal pajjiżi Ewropej oħrajn u pajjiżi terzi oħrajn. Xirridu aħna pala pajjiż l ewwel net. Għanna bżon tammir tajjeb għal forzi tagħna. Għanna bżon it tamir għal forzi tagħna b'mod li nkunu nistgħu nagħmlu l-missjonijiet tagħna b'mod domestiku, però anki difiża eh, nazzjonali u internazzjonali għal xerrej issa. Bħala xerrej, xirridu aħna, rridu valur l-flusna fi żmien ta' kriżi finanzjarja, austerità, aħna wkoll intlaqatna mitnaqis fil-budgets, Il-Gvern Finlandiż allura b'mod ġenerali qiegħed jistenna l-OMD u l-Amministrazzjoni tad Difiża jistennihom li jiksbu valur għall flus li jintefqu. U bħala industrija u is-suq dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa li ikonna bażi soda mal-Ewropa kollha. U Dan huwa punt importanti għalina għaliex kif qed aktar kmieni aħna nqisu l-industrija tad-difiża mhux biss bħala industrija kwalunkwe, però bħala industrija li għandha importanza vitali għaliex tipproteġi l-interessi tad difiża tagħna. U allura nqisu li l istrumenti l-ġedda li għandna naħsbu li huma parti mis-suq intern iva però Eh, Ċerti elementi partikolari li rridu nqisu meta aħna naħsbu dwar l-evalwazzjonijiet u mbagħad tibdiliet possibbli fir-rigward tad direttiva jew inkella fl-introduzzjoni ta' politika ġdida. Kif nistgħu nagħmluh dan kollu? L-ewwel naħsbu li dak li huwa nieqes bħalissa huwa li nifmu komunement xin il-problema għanna l-pajizi produttur il-gbar mbagħad għanna l-pajizi iż-żar xerreja li għandhom l-industrija tagħhom. U bħalissa m'hemmx eh, problema u ċimbwiġ biex ngħidlek. Hemm ukoll kwistjoni ta' soluzzjonijiet possibbli. Apparti l-Istati membri dan japplika wkoll għall-Kummissjoni għal-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet l-oħrajn involuti, inkluż il-Parlament. It-tieni ned. Dak li hemm bżonn huwa l-ħolqien ta' inċentivi, ħolqien ta' inċentivi għal suq fejn hemm kooperazzjoni trasconfinali akbar. Meta nħolqu dawn l-inċentivi, irridu nżammu f'moħħna li dan huwa suq speċifiku Eh, dan huwa kummerċ eh, governattiv eh, bi klijent wieħed. Fl-istess waqt irridu nħolqu ambjent fejn għal kontratturi l-ewlenin ikun hemm ċerti inċentivi b'mod li dawn jiftħu l-katina ta' provvista tagħhom għal bqija tal-Ewropa. Fl-ħannet irridu wkoll inneħħu l-ostakli. Dawk l-ostakli li jeżistu attwalment għal kooperazzjoni transkonfinali kemm bejn l-Istati membri, però anki bejn l-industrija differenti hemm bżonn katina ta' provvista li tinkludi il-membri minn pajjiżi żgħar, minn pajjiżi kbar, b'mod li ikonna l-aħjar potenzjal ta' innovazzjoni mill-qasam tad-difiża fl-Ewropa. Grazzi. Grazie Grazie ħafna, Sur Norbek, inti għattinna illi inti ġejt minn pajis illi taħseb li huwa pajis zaħir, da inta tu muxin, imma forsi mux wieħed mill-ikbar pajizi veru, imma il-difisa tamel parti minn suq kbir ta' pajizek u inti fakart illi inti kontwitkom proġett ta' integrazzjoni fuq livell nazzjonali naqblu kol fuq l-aħħar slide naħseb li dawn it-tlet karatteristiċi li inti semmejt huma għanijiet li nistgħu naqblu magħhom. Inta tinna wkoll li hemm bżonn li għaddi iż-żmien biex eh, naraw dan il-proċess ehm, jagħti riżultati. Issa nishtiq nixtieq ngħaddi il-kelma li rapporter tagħna fil-Kumitat Imko għattest tal-2015 bħala reazzjoni ta' dak li għada kemm ehm, semat. Grazzi. Grazzi, President. L-għonet, kollegi u mistednin permettu li nirringrazzjakom għal dawn iż-żewġ prezentazzjoni tassew eċċellenti. Jiena naqbel bisħiħ mal-kellima. Il-kollegi tiegħi huma tal-fema li l-suq tad-difiża huwa wieħed speċjali l-approċ tradizjonali ma japplikax hawnhekk. U naqblu bisħiħ li hemm bżonn li naslu għal punt fejn is-suq Ewropew ikun wieħed kompetittiv. Jiena kuntenta li nara li din id-direttiva kisbet suċċess meta ġiet implementata għalkemm naqbel ukoll mal-fema li sostni li dan kien pass sinifikanti, però baqalna x'naqtfu. Ovvjament, bħala komitat imko aħna nafu li s-suq huwa frammentat ħafna. Però konxi wkoll tal-fatt li dan is-suq m'għandux jiġi regolamentat iżejjed, jiena naqbel mal-kellima li hemm bżonn noħolqu regoli prattiċi li joħolqu għażla għax pubbliku. Proċeduri miftuħin huma idea tajba u l-partit interessati għandhom jagħmlu l-għażliet tagħhom. Ir-regolamentazzjoni hija meħtieġa, però m'għandux ikun hemm iżejjed. Fl-istess waqt hemm il-bżonn li s-suq intern għandu jkun ħieles mixkiel jew inkella għall-inqas għandna nieħdu pass importanti biex innaqsu dan ix-xkiel. Aħna naħdmu fuq dan ir-rapport. Eh, kien hemm diversi mistoqsijiet importanti, kien hemm diskussjonijiet twal ukoll dwar dan kollu. Il-professur Tribus semmih dan is-suġġett, però ma daħalx fid-dettall. Qed nitkellem dwar l-offsets hawnhekk. Aħna kanna approċċ simili, però fl-istess waqt aħna eh, ħriġna bil-kunċett li l-offsets huma maċkiel għall-implementazzjoni sħiħa tas-suq intern u rridu naraw kif se nagħmlu phase out ta' dawn l-offsets. Bilna wkoll u fil-ġejjieni eh, qrib nixtieq naraw għadejn wara r-reviżjoni li għalkemm l-Unjoni hija suq unifikat kif qal Sur Norberg hemm pajjiżi kbar, pajjiżi żgħar, mhux qed ngħid tal-Finlandja b'mod partikolari, però insomma hemm pajjiżi kbar u pajjiżi żgħar. Il-politika tkun xirqa jekk tista' tkun politika komuni għall-Unjoni Ewropea u fl-istess waqt jekk qed tqis il-ħtiġijiet ta' pajizi pajjiżi kollha. Hemm bżonn naħdmu aktar f'dan ir-rigward. Hemm bżonn inċentivi u mhux sanzjonijiet. U dan ukoll dan il-kunċett ġie inkluż fir-rapport tagħna. Aħna nemmnu f'inċentivi pożittivi. Għanna noħolqu dawn il-fatturi li jagħmlu l-qalb il dak li jkun. Grazzi għal darbohra l kelliema Input tajab ħafna rapport li mist minna ħatana, grazzi. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Issa sur Schwab għal koordinatur tal-PPE. Għandek mistoqsija jew reazzjoni għal dak li smajt? Ja, merci beaucoup. Iva, grazzi ħafna, President. Għajt mi naturita siħar. Għunet jina kontent li jatna dedikaw l-lum għal-sinar sabiex niddiskutu dan il-sujġet tant importanti jessu li nishtiq din l-okkazjoni sabiex nsaqsi mistoqsija iżda fl-sessina mela ċara u li lil dawk il-membri tal-panel li aħna bħala stati membri anke f'dak li nixqsam il-prodotti tad-difiża dejjem nisqu fuq l-importanza tal- u l-interessi tal- settur tad divisa fil-kontest tas suq waħdini u dan l-aħħar ftit ġimgħat aħna eh, fil-fatt adottajna id-direttiva tal-ajenna NIS ġifiri tal sigurtà tan-networks u din hija xi ħaġa li domna sabiex wasalna għalija sabiex aħna jkollna il-referenza ċiper sigurta u nikkontribwixxu ftit għalija nafu li fl-aħħar mill-aħħar din hija xi ħaġa li tikkonċerna s-sigurtà nazzjonali u din hija xi ħaġa li hija biċċa xogħol u kompetenza tal-Istati Membri, però il-garanzija tal-servizzi diġitali pereżempju brabta mas sigurtajiet nazzjonali din hija xi ħaġa li tirrikjedi li aħna nagħmlu ċertu affarijiet flimkien u naħseb illi naħseb illi m'għandniex bżejjed ħin anke f'dak li għandu x'aqsam mill-prodotti tad-divisa kif qalet is-sinjora Gal Pelċ. Aħna dejjem rajna illi l-artiklu 269 tal-trattat fil-fatt qiegħed joffri l opportunità li m'għandix tkun abbużata illi fil-fatt aħna nagħmlu struttura xorta skont il-bżonnijiet u l-struttura nazzjonali tal-prodotti tad-diviża. Grazzi. Je propose. Mela, nipproponi jekk tixtiequ forsi ngħaddi l-kelma għal minuta l kelliema tagħna għal reazzjonijiet tagħhom. Jiġifieri jistgħu forsi jagħtu reazzjoni għal dak li kollega qalet ġifir kellim li liħor tal-panel u u kol fid-dawn ta' dak li għalu u kol l-MPs. Thank you. Um... Grazzi. Punt wieħed li xtaqt namel dwar ħaġa importanti tal-ewwel kontribut. Ġifiri li minn flok sanzjonijiet għandu jkun hemm inċentivi jekk intqal. Id-direttiva Tati lokal sanzjonijiet u dan huwa punt li għadu bħal donnu pendenti. Ġifiri il-pressjoni mhux ġejja biss mill-Kummissjoni permezz ta' infurzar biex il-pajjiżi jkunu konformi mad direttivi. Il-pressjoni kruċjali se tiġi mill-qrati ta' kull stat membru meta il-biders li ikunu imna frejn mill-użu żbaljat tad-direttiva se jużaw ir-rimedji tagħhom biex jiġelu l-Istati membri jew biex jisospendu jew inkella eh, joħorġu kompense, etc. Dan huwa punt li xtaqt nagħmel it-tieni kontribut. Kontent li nisma' li xi ħadd jgħidha din u li x'patanx jgħidu. Aċċen eh, zejjed fuq kustjonijiet ta' sigurtà nazzjonali. Dan huwa importanti, però bħala argument kontra issu intern. Unek dejjem hawn lokal abbuż eh, meta tkun sigurta nazzjonali però ma tkunx. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna riflessjonijiet mill-membru liħor tal-panel. Uh, um, Grazzi. L-ewwel komment il-punt li sar dwar il-ħtieġa li jkun hemm kooperazzjoni akbar viżavi il-ħarsi tal-interessi ta' sigurtà tagħna. Jiena naħseb li dawn iż-żewġ kwistjonijiet huma possibbli ma jeskludux eh, wieħed l-ieħor mill-perspettiva tal-gvern dejjem se jkun hemm oqsma speċifiċi fid-difiża tagħna li jkunu għalajnejna biss dawn huma l-qofol tad-difiża tagħna u jvarjaw minn pajjiż għal ieħor però dejjem se jkunu preżenti. Però ħafna qism oħrajn li jaqgħu barra minn din iż-żona ċentrali u aħna f'dawn l-oqsma nistgħu nagħmlu aktar kooperazzjoni bejn il-gvernijiet, bejn l-industriji. Ħantikom eżempju wara. Xi snin ilu il-Finlandja xtaqet tankiet tal-gwerra, kellna bżonn żieda fihom dawn. Alternattiva minnhom kienet li naġġornaw il-flotta tagħna dak iż-żmien jew inkella nixtru l-ġodda mis-suq. Jew inkella tielet alternattiva kienet li kellna l-opportunità li nixtru tamir żejjed minn pajjiż ieħor, minn għand gvern ieħor. U l-aħjar valur għal flusna hawnhekk kien. Aħna ħadna dak li ridna il-gvern liħor seta' jbieħ is-surplus tiegħu daħħal xi ħaġa ta' din it transazzjoni tranzazzjoni li saret barra mid-direttiva tad-difiża u kien hemm raġuni wkoll għaliex e, tranzazzjoni minn gvern għal hija skluża. Din hija eżempju tal-ispeċifiċità, però anke eżempju ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Punt importanti dan, ġifiri iva, dejjem se jkun hemm l-interessi ta' sigurtà, però imbagħad barra mill-qofol dejjem hemm lok għal kooperazzjoni u dejjem hemm lok ukoll biex intejbu l-mod kif jaħdem is-suq tagħna. Merci, uh, Grazie ħafna, Sur Norbeck. Iva, interessanti u eh, ħelwa l-ħagġa li jettajt hawnhekk għax għan fuq l-ekonomija ċirkolari, ma titkellem fuq ħaġa ċessiva illi tkun ħaġa tajba ġestuwa fuq livell nazzjonali. Ġifiri, iva, interessanti ħafna bħala kunċet. Anki din l-ideja ta' shared economy u koll eh, tamel parti mid-difiża iva għandek raġun li titkellem fuq is-sanzjonijiet u xtant minn naħda l-Kummissjoni għax huwa wieħed jista' jiddeċidi fuq sanzjoni diffiċli li wieħed jimplementu, imma eh, nafu fix-xiri pubbliku waħda mill-kwalitajiet ta' sanzjonijiet illi jistgħu jagħtu l-qrati biex ikunu jafu x'inhu ma jagħmlu, imma dak li n-nies jistgħu jażlu, jiġifieri n-nies illi jiddeċidu wkoll fuq ix-xiri pubbliku x'imdaqiet jieħu deċiżjonijiet żbaljati u għalek ma rridux namlu hekk fasam tan delikat bħad difiża u għandek attenzju għandek um, raġun li li tatti l-attenzjoni tagħna. Issa niproponi li mmorru għat-tieni skambju tagħna ta' veduti fuq id-direttiva ta' trasferimenti ta' difiża għandna żewġ esperti Mana, se nibdew ma' sur Thierry Carlier u assistent direttur tal-affarijiet internazzjonali strateġiċi u teknoloġiċi tal-SGDSN, il-Segretarja ġeneral tad-Difiża u tas sigurta Nazzjonali ta' Franza, u mbagħad nagħdu l-kelma li Sir Spencer Silvers li huwa l-kap ta' l-Export Control Policy ta' Rolls-Royce. L-ewwel nadul l-kelma li Sur Kalje. Grazzi ħafna, President. Iva, se niprofa naħa franċiza illi intikom eh, daqqatajn fuq is-sitwazzjoni attwali kif għana napplikaw din id-direttiva komunitarja u kif qed naħdmu ma mal-istati membri l-oħra kif ukoll mal-Kummissjoni Ewropea kif ġie mfakkar. Biex hekk naraf flimkien kif nistgħu nużaw aħjar l-istrumenti motijin minn din id-direttiva u kif nistgħu inkomplu nimplementawa dejjem aħjar nkun konna iktar armonizzazzjoni fost l-Istati membri. Mela, mill-bidunet fi Franza għana konsidrajna illi din id-direttiva hija uh, waħda mill-pilastri illi suppost iġibna iktar viċin ta' konsolidazzjoni mtejba fl-Ewropa tkun iktar kompetittiva il-difiża biex hekk trasferixxu nkunu nistgħu ngħinu trasferimenti fl-Ewropa u nlaħmu din il-katina ta' provvista tal-qasam tad difiża illi qed dejjem iktar transnazzjonali. Olek għalina u għalihom inneħu ċerti ostakoli illi kienu jeżistu sal-2009 u nistgħu ngħid kienu tapis fuq Eh, l-intraprenditori tagħna kien hemm imħabba eh, problemi amministrattivi li ma setawx forsi kollhom provvista minn fornituri li kienu joqogħdu f'stati membri oħra u dan kienet irrażżan ħafna l-iżvilupp ta' bażi industrijali u teknoloġiċi ta' difiża Ewropea. Allura, d direttiva ta' trasferimenti komunitari għandha bħala għan tejjeb din is-sitwazzjoni. Franza aħna minna żewġ affarijiet. Minn banda waħda implementajna bissieħ din id-direttiva fl-2012 għax ovvjament kellna namlu trasposizjoni fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħna u fl-istess waqt aħna ħadna din l-opportunità biex namlu riforma fuq il-bażi nazzjonali tal-politika tal-armamenti tagħna ma konniex obbligati namluha ma' direttiva imma dirinna illi fl-aħħar mill-aħħar stajna naslu biex t-tnejn jaqbdu jitfit u għahna jom fl-imkien ġifiri riforma fil-fond ta' sistema tagħna. U għall-esportazzjonijiet tal-affarijiet ta' eh, gwerra aħna kellna sistema ta' ftejjim minn qabel u aħna simplifikajna l-affarijiet u daħalna fis liċenzja waħda li tippermetti l nista l industrija tagħna li jkollhom awtorizzazzjonijiet simplifikati mill-lat amministrattiv. L-istess waqt pubblikajna xi tnax minn dawn il-liċenzji u l-industrijalisti Franċiżi kellhom ċertifikazzjoni kif fakkar l kummissjoni kien hemm 48 u nfakkar biss iċ-ċertifikazzjoni huwa l-istrument li jippermetti għal eh, intrapriża ċertifikata illi ma jkollix bżonn nistaqsi għal permess kull derba imma liċenza ġenerali fuq sensiela ta' tipi ta' tami anki dawk li jkunu subcontracted b'xi uh, eh, eh, stati membri l-oħra fil-katina ta' provista fi dawn il-stati membri fej edin un bat ikunu jistaw jesportaw minna xkir permezz ta' din il-licenza ġenerali. Intqal diġa fil-fat imma din naraw ukoll wara l-ewwel perjodu ta' implementazzjoni ta' direttiva illi eh, hemm xi hemm vantaġġi u svantaġġi u nafu li kasat membri kollha għandhom ukoll parti mir responsabilta u nistgħu ngħidu però li direttiva ittina l-istrumenti kollha li għandna bżonn dawn huma strumenti li huma b'saħħithom ħafna imma attwalment mux tant użati għax hemm nuqqas ta' armonizzazzjoni fost l-istati membri dan nistaw nispiegaw għax istati membri mhux kollha implementaw id-direttiva bl-istess għaġla jew forsi laqas biss eh, għaġlu tant kollha kemm huma biex jagħmlu trasposizzjoni meta nitkellmu fuq il-fatt li nneħħu x-xkiel l-ostakli qegħdin isna nofs triq. U għalhekk dak li provajna nagħmlu huwa illi naħdmu l-ewwel net mal-istati membri eh, tal- eh, dirett tal-ftejm qafas tar Renju Unit, Franza, l iżvezja l-Italja, u Spanja biex namlu biex naħorġu bċerti proposti fejn umbat wara se nkomplu naħdmu mal-Kommissjoni u ma' 22 stat membru l-oħra ġifiri metodu illi opera sow u dan minniħ permezz tal-ewwel fażi f'jannar tal-2015 kif qalt il-Kummissjoni. Waħda mill-ewwel affarijiet li għamilna kienet il-insaħħu l-użu tal-liċenzi ġenerali fl-armonizzazzjoni tal-kontenut tagħhom fost dawk l-Istati membri ġifiri aħna ħriġna b'ċerti proposti li waslu għal liċenza ġenerali għal forzi armati ta' dawn l-Istati membri u ovvjament dawn għal intraprizi li diġà kienu ċertifikati għax rajna li dan huwa wieħed mill-istrumenti iktar importanti tad direttiva Umbat wara derinna illi għanna bżon ninkomplu blan iskambju fost l-istati membri biex ikonnekt tal-fiduċek ta' trasparenza ta' bejnietna biex narmonizzaw il-listi tagħna u kol illi dawn l-istrumenti aħna nagħmluhom iktar attrajenti speċjalment għal dik li għal ċertifikazzjoni u l-liċenzi ġenerali u permettili qed nidħol ħafna fil-font, qed nitkellem ħafna fuq livell tekniku, imma l-industrialisti tagħna wkoll għandhom bżonn ta' metodoloġija illi tippermettihom li klassifikaw tamir eh, militari jekk kien industrialist u se nibda naħseb fuq it-tamir fil-fatt huwa il kunċett huwa għal użu militari jew adattat biss. L-Istati Uniti wkoll qegħdin jaħdmu f'dan il-qasam u għalhekk derinna neċessarju illi navvanzaw fuq dak li aħna eh, naħdulu special designed for military use. Umbat minn janna tal-2015 komplejna bl-analisi tagħna mal-Kummissjoni u 22 stat membru, l-Kummissjoni għamlet xogħol importanti ħafna biex twassal u torjenta u organizzat disa workshops. Aħna kontenti ħafna b'din il-ħidma kollha minn aħdar l-Kummissjoni u fl-ewwel fażi dan huwa wara kollox riżultat importanti ħafna għax għas sena maddit kważi imma jafu 28 stat membri għax kienem lakuna għonek għal żewġ licenzi ġenerali, il-forzi armati u l intraprisi ċertifikat u l dan huwa progress importanti immens. It-tieni aspett fejn għandna bżonn inkomplu naħdmu u l-Istati membri wkoll eh, ħarġu proposti reċenti fejn aħna qegħdin naħdmu ma' 22 stat membru u mal-Kummissjoni biex naħdmu fuq il-kondizjoni ta' esportazzjoni mill-ġdid mill-Unjoni Ewropea, għax maħniġ nitkellmu biss fuq armonizzazzjoni faċilitazzjoni ta' ċaqliq tal-prodotti fil-Unjoni Ewropea ma' nabżon bżonn li dawn il-prodotti mbagħad ikun jistgħu jiġu esportati pajjiżi terzi għalek għalhekk hawnhekk ukoll hemm diskrepanzi sostanzjali fil-prassi eh, tal-Stati membri. Dan huwa x-xogħol li qed nagħmlu issa mal-Kummissjoni u mal-Istati membri u sali għandna din l-ewwel eh, bażi ta' tamir komuni għall-intrapriżi uh, illi huma ċertifikati għal forzi armati qed nipprova narmonizzaw il-kondizzjonijiet ta' esportazzjoni mill-ġdid u waħda mill-idejat li għandna hija illi konna white list ta' pajjiżi ta' fiduċa l-in mill fruntieri tagħna fejn inkunu nistgħu nesportaw dawn il-prodotti kollha li jagħmlu parti eh, tal-liċenza ġenerali mbagħad wara t-tieni aspett huwa li nkomplu naħdmu fuq dan il-konċett ta' special design for military use, ġifiri skop militari, permezz ta' metodoloġija applikabli mid-industrialisti tagħna u hawnhekk qed ikollna skambju interessanti mal-Istati Uniti għax fir-riforma tagħhom għal kontroll tal-esportazzjoni ukoll qed jagħmlu qed jaħdmu b'mod simili bħalna. U ir-riforma tal-Istati Uniti u kol għandhom bħal għandin tejbu il-kompetitività tal-industrija tagħhom ovvjament. L-aħħar aspett li qegħdin naħmu fuqu huwa illi nkunu nistgħu ntejbu eh, l-għata trajnti tal-intrapriżi tagħna kif ukoll għalet il-Kummissjoni qabel il-proċess ta' ċertifikazzjoni hum eh, wisq eh, u għatwil wisq hemm eh, biżiet amministrattivi kbar meta wieħed qabilhom għal benefiċċju u għalhekk għandna bżonn insibu soluzzjonijiet. Nala billi ngħid. Illi qegħdin taraw li nikkonsidraw fil-fatt illi l-istrumenti li ġib magħhom id-direttiva huma rilevanti biex inneħħu l-ostakoli tal-provvist tal-katina tal-provvist konsolidaw il-bażi industrijali u teknoloġija tad-difiża tagħna. L-unika ħaġa illi għadha lakuna hija armonizzazzjoni totali fost l-Istati membri. Kif ukoll użu aħjar nistgħu nagħmlu ta' dawn l-istrumenti qegħdin taraw li numru għamilna ħafna progress dawn l-aħħar sentejn biex naslu għal dawn l-għaniet imma għatfadal ħafna x'namlu Naħsbu però illi la derba nkunu għaddejna minn din il-fasi ikunu nistaw nattiraw il-benefiċċji kollha li tofrina din id-direttiva u dak li nasbu huwa illi l-Konsil ta' Difiża Ewropea ta' Ġunju tal-2016 kif ukoll dak li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea għat-twaqif ta' pjantazzjoni fuq livell ta' difiża se jippermettunna wkoll illi eh, ngawdu mill-benefiċċji kollha din direttiva. Grazzi ħafna. Merci beaucoup, Monsieur Carlier. Euh, Grazie ħafna, Sur Carlier. Kwasi kważi nixtieq ngħid illi e, min se jitkellem warajk u kol se jkun jista' jirrispondi għal dak illi attint fuq il-fatt kif jaħsbuha l-intraprizi li huma jirċevu il-frott ta' din il-ħidma. Forsi jkun hemm reazzjonijiet għal dak illi attint Ngħad l-kelma lis-Sur Spencer Shivers. Thank you and good afternoon. Grazzi l-wara nofsna li tajjeb. Jiena jieda un kell-Assoċjazzjoni tad Difiża Ewropea. Irrid nqisher boqsma implementazzjoni s'issa dju fijiet żviluppi pożittivi imbagħad jista' jitjieb. L-ewwel l-implementazzjoni s'issa naħseb huwa xira li ngħidu li l-progress ma tantx kien veloċi, hemm diversi raġunijiet għal dan, qabel id-direttiva ħafna stati membri qisu trasferimenti kollha Skont il-mertu tal-każ ħarġu liċenzji individwali għal trasferiment individwali ma kinux jużu eh, mezzi oħrajn, liċenzji oħrajn li kienu jippermettu trasferimenti multipli. Kienu jippreferu jagħmlu eh, trasferimenti eh, wieħed wieħed wieħed Issa sistema mbidlet, naqas informazzjoni fuq livell nazzjonali dwar id-direttiva kienet ukoll fattura ewlieni. Fil-fatt li benefiċċji damu ma tieħdu fil-waqt li stati membri publikaw leġiżlazzjoni uħut minnhom biss daħlu fid-dettall u daħlu f'diskussjoni mal-industrija. Il-skema ta' kompaniji ċertifikati bla dubju kienet l-aktar element importanti ta' direttiva u dan ġiet introdotta bħala xi ħaġa li żżid il-fiduċja dawk l-istati membri li użaw dispożizzjoni ta' esportazzjoni xtaqgħu li jkun hemm garanziji l kumpanija li tirċievi l-prodotti ikollha sistema f'posta li tippermettilhom li jkunu konformi ma' dawn id-dispożizzjonijiet qabel ma' direttiva kienu ftit l-istati membri li ppruvaw jevalwaw il-programmi ta' konformità li kienu il-bażi ta' evalwazzjoni għall-istatus tal-kumpanniji. Ħafna stati membri kellhom bżonn jimplementaw proċedura ta' evalwazzjoni li wkoll ħadet iż-żmien tagħha. Imbagħad taħt din it-taqsima nqisu li l-problema ewlien ewlenija kienet noqqas ta' viżibilità għal liċenzji ta' trasferiment ġenerali li kien disponibbli f'pajjiżi oħrajn. Filwaqt l-introduzzjoni tal-liċenzja ġenerali kienet pass il qoddim Ovvjament l-informazzjoni tal-Istati membri wkoll hija importanti. Il-liċenzji li ġew maħruġin ivarjaw ukoll fil kundizzjoni ta' użu, ecc. Dan ukoll huwa fattur limitattiv fir-rigward tal-użu. Issa d-jufijiet, jina nixtieq insemmi erba' oqsma li identifikajna aħna L-għannet, il-mod kif trasferimenti kif huma amministrati fli huma huma importanti, rridu nħarsu lil l mill-konfini tagħna u rridu naraw x'inhu l-impatt ta' reġim ta' trasferiment f'medda usa. Il-trasferiment ta' sistemi ta' kontroll rridu jiġu mitqisa viżavi sistema ta' esportazzjoni mal-imsieħba ewlenin tagħna hawnhekk naħsbu l-istat membru għandu jaħdem mill-qrib mal-Kummissjoni u l-Parlament b'mod li jkun żgurrat li fl-oqsma ta' kompetenza rispettivi riformi għad-direttiva u s-sistema ta' sportazzjoni iwasslu għal sistema aktar b'saħħitha li tqis bi sħiħ l obbligi u impenni internazzjonali u tkun tista' wkoll tkun użata b'mod intelligenti. Tieni mħazbin li xi stati membri għadhom jagħmlu ċen kbir wis fuq l-impożizzjoni ta' restrizzjonijiet fuq r-resportazzjoni. L-awtoritajiet ridu jevalwaw jekk kumpanija kienx konformi mal-standards, imbagħad kien hemm sensazzjoni wkoll li il-proċess varja minn pajjiż għal ieħor. Ma kienx hemm inċentivi għall kumpanija biex tapplika għal ċertifikazzjoni jekk ma jkollix viżabilità tal-liċenzi ġenerali f'posthom fi stati membri oħrajn fejn hemm il-provvisti. Jekk id-deliveries minn stati membri oħrajn ma jiġux ittardjati għaliex ikun hemm problemi f'liċenzji globali, allura hemm ukoll m'hemmx il-ħtieġa li nikkonsidraw l-possibilità li nesploraw l-alternattiva ta' esportazzjoni. Umbat fl-ħannet il-kumpanniji, specialment dawk li nsibuhom f'aktar minn stat membru wieħed, xi kultant jaraw interpretazzjoni differenti dwar xi kostitwixxi trasferiment. Dan naħsbu huwa dovut minħabba nuqqas ta' konsensus fuq xi jfissru ċerti termini ħanidħol fuq dan fid-dettall dal-waqt. Developments Dwar l-iżviluppi pożittivi aħna naħsbu li id direttiva qiegħda tħeġġeġ l-istati membri sabiex jitbedu mid-dipendenza sħiħa għal liċenzji sabiex ikun hemm iktar trasferimenti fl-Unjoni Ewropea. Dan jista' jnaqqas il-pis tal-applikazzjoni fuq l-industrija u naraw li dan fil-fat dan din l-enerġija tista' tintuża għal xogħol ieħor. L-istati membri issa qegħdin jaħsbu kemm fuq il-livell individwali kif ukoll fuq il-livell kollettiv x'jista' jikkostitwixxi suġġetti sensittivi u mhumiex sensittivi tad-difiża u naħsbu li jekk ikun hemm żewġ tipi ta' liċenzji differenti jista' jkun aħjar trasferimenti u fl-aħħar mill-aħħar rridu nifukaw fuq l-importanza tal-fatt li rrid ikunu rispettati dawn il-punti ta' trasferiment. U anke jekk aħna inħeġġu dialogu tajjeb bejn l-industrija nistgħu naraw li aħna jkollna affarijiet li nistgħu nimplementaw minn fmuhom. U fl-aħħar nett nixtieq nixtieq nħares li ċertu affarijiet li aħna nistgħu intejbu l-ewwel nett l-industrija taħseb li t trasferimenti fl-Ewrop m'għandhomx ikunu soġġetti għad dispożizzjonijiet tal-liċenzji li huma inqas favorevoli bħal dawk li għandha l-Istati Uniti għall esportazzjoni tal-istess tip ta' oġġetti għall-Unjoni Ewropea. L-Istati Uniti, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri jridu jaraw li l-industrija mhix ħadd tkun svantaġġata minħabba r-riforma ta' li għaddeja bħalissa fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni. L-Istati membri għandhom jiftemu wkoll fuq um, dawn l-affarijiet li tkunu infassla. L-Istati Uniti bħala parti tal-pakket ta' riforma rridu naraw niżviluppaw id-definizzjoni tagħna illi fil-fatt tista' tkun ma tkunx diżinjata b'mod partikolari għalhekk ftit minn dawn l-items ċertu waħda ħajkollhom bżonn il-liċenzi sabiex ikunu esportati ġifir nuqqas ta' interpretazzjoni Ewropea hemm itwassal għan nuqqas ta' koerenza bejn l-awtoritajiet Ewropej. Aħna nixtiequ li jkun hemm fil-fatt ftejjem mill-iktar fis possibbli fil-kuntest tal-arranġament Wassenaar u jekk le l-Unjoni Ewropea għandha tiżviluppa definizzjoni komuni li tista' taqbel iktar mad-definizzjoni tal-Istati Uniti aħna wkoll favur approċċ armonizzat għal liċenzji trasferiti u rridu jkollna wkoll kopertura tajba u kondizzjonijiet ukoll tajbin għall-użu. Aħna rridu identifikaw tajjeb dawn l-elementi u naraw nibbenefikaw minn minn daw il-punti għall-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ nisqu fuq il-fatt li m'għandux ikun hemm restrizzjonijiet fuq il-partijiet integrati u laqqas fuq l-esper parts li huma sportati mill-kumpaniji. kumpanija ċertifikati. Wissa li semmejt il-kumpanija ċertifikati, jena naħseb li l-sistema kif issa ta' kumpanija ċertifikati mhux qed taħdem tajjeb. Jena naħseb li l-iskema għandha tkun revetuta b'mod fundamentali u għandha tagħmel lok għal rekwiżiti iktar armonizzati li applikaw l-kumpaniji kollha mhux biss fis-sistema. U aħna qegħdin ngħidu dan kollu minħabba li naħsbu li l-kumpaniji tad-difiża għandhom ikollhom programmi sodi ta' compliance li jistgħu jirriflettu s sempliċità tal-prodotti tagħhom. Grazzi ħafna. Eh, merci beaucoup, Monsieur Silver. Grazie ħafna, Sur Silvers. Kulħadd fem dak li għattint b'mod strutturat u konkret ħafna u int esprimejt ruħek fissem l-Assoċjazzjoni Ewropea tal industrialisti fil-qasam tad-difiża. Is-Sinjura Garbels żgur semat kollox u għandha ħafna xtajt. Grazzi. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr. Grazzi ħafna, Sir President, nishtin ringrazzja u koll l-membri tal-panel ta' ta' dawn messaġġi ċari interessanti. Jiena smajt birqa dak li għalu ma uħat nota tal tassib tagħhom meta aħna implementajna d-direttiva ta' trasferimenti aħna xtaqna illi il-katina tal-provisti tkun qed taħdem aħjar billi naqsu l-pis amministrattiv u xtaqna illi u level playing field għal kumpaniji u l-istati membru kollha relevanti fejn jinsabu. Dak kien l-għan għalina u allura aħna nqisu bħala strument importanti ħafna. Però aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li nużaw dan l-istrument e kif Smajna minnant il-kellima l-oħrajn hemm moqsma li fihom aħna rridu naraw li niċċaraw kif għanużaw blaħjar mod dan l-istrument u għandna ħafna lok għal titjib ukoll f'bosta qosma. Nixtieq ukoll nisħaq fuq l-importanza ta' ċertifikazzjoni. ċertifikati u kumpaniji iċ ċertifikati Ma naħsibx li hija kombinazzjoni li l-kumpaniji ħasbu darbtejn qabel ma jibdew il-proċedura ta' ċertifikati minħabba illi aħna smajna illi l vantaġġi fil-fatt mhumiex daqshekk ċari u kultant laqas ħaq eh, il-benefiċċju li ħat igwadanja minħabba illi din hija proċedura li hija diffiċli ħafna. Naħna naħsbu li ħajkun hemm iktar restrizzjonijiet ukoll għal din raġuni l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp mhux biss b'mod dirett f'dan il-qasam tad-difiża, iżda anke b'mod indirett. Però sabiex nagħmlu dan jiena naħseb li rridu niċċaraw ċertu punti pereżempju l-elementi li għandu xjazmu prodotti sensittivi dawk li mhumiex sensittivi, aħna naridu nagħmlu distinzjoni ċara bejn dawn iż-żewġ gruppi ta' prodotti. Bħala membru ta' dan il-Parlament Ewropew, nista' ngħid illi tkun xi ħaġa tajba ħafna li kieku 28 stat membru jimplementaw din id-direttiva bissieħ, però Hemm differenzi kbar f'dak li għandu x'jaqsam l-implementazzjoni. Bejn l-istati membri aħna rridu nindirizzaw din il-problema. Però apparti minn hekk irridu wkoll nibqgħu ffukati fuq ħaġa waħda. Jiġifieri illi minħabba li qed jintefqu daqshekk flus fil-qasam tad-difiża, l-industrija ma tistax tkun zvantaġġata meta mqabbla mal-industrija tal-Istati Uniti, kien hemm kollega li tkellem fuq l-importanza tad-definizzjonijiet. Din hija xi ħaġa li fil-fatt konċerna l kompetenza tagħna, d-dmirijiet tagħna li aħna noħorġu b'dawn ir-regoli. Għal darba oħra nixtieq ringrazzja lill kelliema jiena l-informazzjoni li tajtuni żgur ħanuża bħala informazzjoni ħandaħal fir rapport Andrea Schwab. Grazzi ħafna sur President. Jiena ma nistax nitkellem daqshekk fatti tekniċi jekk kif għamlet il-kollega tiegħi, però jiena nista' nista mistoqsija wara dawn preżentazzjonijiet minħabba li r-rappreżentant tal-Ministerju tad-Difiża Finlandiż qal bir-raġun illi wieħed ma jistax jaqbad u jisħaq fuq il-fatt illi jekk jisħaq wieħed fuq l-interessi nazzjonali dan ħajkun kontra il-suq wahdini, però l-aħħar prezentazzjoni li smajna minnaħa ta' rappresentant Franċiż għamela ċara li jista' jkun hemm xkil nazzjonali illi li Mandobx jaqsmu l-aċċess għassu, iżda ma forsi iktar ma tradizzjonijiet u l-użanzi li għandu ċertu stati membri, allura jġibu ċertu problemi. Jekk naħseb f'pajjiżi anka fuq il-livell militari, aħna namlu għada iktar diffiċli sabiex wieħed jipproduċi dan dawn il-prodotti importanti għal-militar kajja li eh, fil-fatt dawn il-kumpaniji Ġermaniżi huma parti mis-suq waħdini huma isibuha diffiċli illi jkunu jistgħu jipproduċu din il-ħaġa. Allura kultant anka eh, jaqbdu jimportaw ċertu prodotti minn barra u naħseb illi din qed tagħmel ix-xogħol f'dan is-suq li dejjem qed jiġkien iktar diffiċli u r-rappreżentant minn Franza u r-rappreżentant tal-industrija l-aħħar kellim jiena nixtieq nsaqsikom x'inhuma x-xkiel ewlieni illi l-Unjoni Ewropea tittele permezz tal-politika jekk aħna nixtiequ illi jkollna iktar tkabbir flimkien ħalli bekk naraw illi nkunu nistgħu nibbenefikaw aħna minn suwa din li verament nixtiequ f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Għana s-reġan nadi l-kelma li żewġ membri tal-panel għax kien hemm mistoqsijiet preċiżi għalihom u nieħu din l-opportunità biex nżid mistoqsija għax kien hemm tip ta' dialogu ħanajdu hekk bejn is-sur Silvers illi kien eh, kienet jitlob jgħet jixtieq eh, kunċett wieħed u is-sur kellem tkellem ħafna wkoll fuq dan il-progress fil-ħidma ta' Franza dan il-special designed Franċiż huwa kompatibbli mal-kunċetti tal-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea kif junu għaddej dialogu ta' bejnietkom. Umbat, ovvjament, il-tweġibet minna, skużawni, il-mistoqsit minna ħata l-oħrajn. Grazzi ħafna, President. Iva, meta mela niġi lura għal punti differenti. L-ewwel net fuq l-applikazzjoni tad direttiva, il-fatt l-istrumenti ma' preżenti imma mhumiex użati b'mod armonizzat mill-istati membri, aħna nistgħu naqblu ma' din istqarrija, imma aħna qegħdin nipprobaw naħdmu biex navvanzaw. Fil-fatt qed nipprovaw nidefinixxu listi komuni ta' tamir ta' pajjiżi fejn nistgħu nagħmlu esportazzjoni minn ġdid u dan għandu bżonn eh, jagħti l-ħajja li dawn l-istrumenti Eh, li ġib maħħa direttiva. Ma nix dawn il-listi għadni ma għanna it tamir u għalek dawn l-istrumenti. Aħna dan qed niprofaw namlu hissa u per eżempju aħna minna progress sostanzjali dan il-qasam. Issa fuq il-kwistjoni li għandha x'taqsam mal-ostakli biex inkunu nistaw ikonna tassow suq Ewropew ta' l-armi, Hawnhekk naħseb illi fil-qasam tal-konsultazzjoni industrijali l-applikazzjoni tal-istrumenti fid-dawl tal-esportazzjoni mill-ġdid ukoll għandha l-vokazzjoni tagħha nistgħu nagħtu eżempji ta' konsultazzjoni pereżempju bejn Ġermanja u Franza e l-operazzjoni Kant bejn żewġ intrapriżi kbar ħafna fejn kien hemm appoġġ Eh, minnaħa ta' Franza u tal-Ġermanja biex ikun hemm din il-konsolidazzjoni industrijali u kif jistgħu u mbagħad ikun hemm applikazzjoni għal dik li hija esportazzjoni tal-armi. Eżempju ieħor tal-qasam tal-misli bejn Franza u Renju Unit l-operazzjoni fejn aħna qegħdin naħdmu mal-kollegi tagħna Ingliżi biex niddefinixxu liċenzji armonizzati ta' tagħmir komuni hawnhekk ukoll huwa biss każ ieħor tal-mod kif nistgħu nużaw l-istrumenti li ġib maħħa direttiva. Tkellimna fuq liċenza individwali, liċenza ġenerali, imma hemm ukoll liċenzi globali, strument li huwa użat ħafna fil-Ġermanja u li jippermetti definizzjoni ta' sensila sħiħa ta' prodotti illi jistgħu jiġu esportati mill-ġdid u skambjati jew f'qafas ta' programm ta' kooperazzjoni eh, ma' bosta sat membri Ewropej jew ma' konsultazzjoni industrijali bejn naturi Ewropej. Dan huwa strument ukoll li nżommu f'moħħna. Issa fuq l-aħħar mistoqsija fuq especially designed aħna iva naħdmu kif għattint sur President, ġifiri fuq kunċett Ewropew ta' specially designed għabbażi tal-inizjattiva tal-kollegi tagħna mill-Ġermanja fil-ILO għal daqstant aħna bdejna naħdmu fuq metodoloġija illi tista' tiġi użata b'mod sempliċi mill-industrialisti tagħna veru rib ħafna tal-kunċett żviluppat ukoll mill-Istati Uniti biex imur lura għal kumment ta' Sur Silves ma nasibx se jkun hemm diffikultajiet anke biex ikollna diskussjonijiet eh, fi Vasna biex naraw mal-Istati Uniti kif nistgħu napplikaw minn banda waħda kunċett Ewropew u mill banda l-oħra kunċett Amerikan. Qegħdin naraw diġà mill-ewwel paraguni li għamilna l-użu se jkun rib ħafna imma m'għandniex l-istess eh, listi ta' tamil militari jista' jkun hemm xi differenzi fl-applikazzjoni ma nizgura l sur Silvers u dan huwa lan se jkun operazzjonali b'mod armonizzat u simpliċi mill-industrija Ewropea. Grazzi ħafna, President. Thank you. I, I don't think there is... Grazzi, ma naħsibx li hemm differenza kbira bejn dak li aħna qegħdin ngħidu fuq la minn fejn aħna bdejna b'din il-proċedura u fejn nixtiequ naslu. Ġifiri fuq din naħseb li naqblu Nixtieq li nibda fuq il-problemi u l-ixkil li bħalissa għandna. Jiena naħseb li kif qal kollega Franċiża kien ħarsu li konsultazzjoni tal-industrija fl-Ewropa u jekk aħna nibdew naqsmu xi ftit partijiet tal-industrija bejn stati membri differenti rridu niskuraw illi aħna jkollna il-possibiltajiet li noħorġu l-liċenzji ħalli din kooperazzjoni tkun tista' ssir mingħajr problemi ta' xejn. Ħalli bekk il-kumpanija tkun qiegħda taħdem daqs li kieku kienet fl-istat membru fejn huwa rikjest eh, servizzi u prodott inkella ħajkun hemm xkiel għall konsolidazzjoni li żgur li il-kumpanija ma xtaqithomx Ġifirina naħseb li jekk aħna nanalizzaw dawn l-affarijiet żgur illi anke nistgħu nikkonsidraw l-kooperazzjoni tal-NMBDA ta' bejn ta' Franza. Issa fuq l-opinjonijiet ta' special design qed naħu gost li qed nisma' fuq dan, qed naħu gost ukoll li l-istati membri qegħdin jaħdmu wkoll fuq metodi ta' kif aħna nistgħu ntejbu l-implementazzjoni ta' suġġetti sensittivi u dawk li mhumiex naħseb il-ħafna xogħol sar dawn l-aħħar ftit snin fuq bosta kwistjoni differenti fuq il-proċedura ta' ċertifikati. Nixtieq nkun naf kif ħaj jiżvolġu dawn id-diskussjonijiet u nħeġġeġ lil kulħadd sabiex toħorġu b'xi ħaġa li tista' tissodisfa lil kulħadd. Grazzi. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Jina kuntent nara illi jeżisti dan id-dialogu tiħalli il-frott fost l-imsieħba differenti u mill kull naħa ispettru Mela niġi għat niġi għat il ta' smigħ tagħna fuq dawn l-affarijiet li għandhom xaqsu mad-difiża, se ngħaddi l-kelma lil xi ħadd illi hija responsabbli wkoll interessa ħafna fuq dawn l-affarijiet fuq livell Ewropa, għax sinjura Tarja Jakola hija assistent direttur tas Sinerġiji Ewropea u kap tal-Unità tal-Industrija u tal-Istrateġija tal-Politiki Ewropej fl-DA u nixtiequ Miranda illi tiċara ftit il-ħsieb tagħna brabta ma' prezentazzjoni ta' qabel li huma l-impatti tar reglamentazzjoni tas suq intern fuq il-ħiliet tad difiża b'mod ġenerali. Nadilek il-kelma. Mr. Chair, thank you very much, and I would first like to express my thanks for the invitation. Grazie ħafna. Jena nishtiq li fil-fat nirringrazzjakom tal tittun l-opportunità li nkellimkom illum nishtiq infakkar kont dwar l-ovju għalfejn aħna għandna bżonn ta' suq tad difiża. Tajjeb, jiena naħseb illi ma jistax ikollna suq b'saħħtu mingħajr uffiċċju li jaħdem tajjeb u ma jistax ikun li jkollna dan mingħajr ma jkollna suq effettiv tajjeb tad-difiża. Nixtieq insemmi tliet dimensjonijiet, ġifieri dimensjoni legali, ġifieri żewġ direttiva li tirregola is-suq intern. It-tieni ħaġa għandna dimensjoni politika ta' dan Is-suq tal-tamir tad-difiża nridu nifhmu wkoll li din mhix biss xi ħaġa kummerċjali iżda għandha wkoll implikazzjonijiet strateġiċi għall-istati membri iżda parti minn hekk is-sigurtà tal-provvista u tal-informazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna f'dan il-kuntest. Allura x-xiri pubbliku fil-qasam tad-difiża hija mhux biss minn fejn tixtri u x'tixtri, it-tielet net id-dimensjoni operattiva. Il- Ix-xiri pubbliku fil-fatt hija xi ħaġa li għandha x'taqsam is-sigurtà tal-ċittadini u din xi ħaġa importanti ħafna speċjalment meta aħna nitkellmu fuq ix-xiri pubbliku fil-qasam tad-difiża u s-suq. Jiena bħala titlu tal-intervent tiegħi din insemmu wkoll l-impatt tal-kapaċitajiet ta' intervent illi jitkellmu wkoll fuq l-użu tad-direttivi ġifieri id-difiża kif ukoll id-direttiva tal-ICT, però nixtieq ngħid xi ħaġa li forsi tinstema' ovvja hija responsabilità tal-Kummissjoni billi tibda u tara li jkun hemm implementazzjoni sieħa ta' dawn id-direttivi. Hekk kif smajna ir-rapporti bħalissa tkun ħejjija u ħajkunu ppreżentati hawnhekk fis-sena 2016 u l-IDA mbagħad ħajaraw xajkun riżultati b'interess kbir. Ġifir nishtin nifoka fuq ċertu kwistjonijiet importanti fejn aħna diġa' kellna diskussjoni dwar l-Istati membri. Brabta ma' direttiva ta' difiza u sigurtà aħna rajna illi kellna skambju illi wassal ċertu element partikolari. L-ewwel net numru ta' eh, xi Republiku li huma koperti mid-direttiva, numru ta' loan members u anka bil-tnaqqis ta' dawn il-każijiet ta' xir pubbliku. Ħadgos li nismaw naħda l-Kummissjoni li intlaħaq ċertu progress. Aħna rridu nsegwu dak il-progress li tissir ħalli naraw kif l-implementazzjoni għadha tevolvi. Tieni Teninet, Il-problema li għaddin naraw permezz ta' ċertu dispożizzjonijiet. Jidher li daw id-dispożizzjonijiet għandhom jiffaċilitaw il-suq transkonfina speċjalment tal-SMIs. Il-Kommissjoni evalwat din il-kwistjoni permezz tal-grupp advisory għal propju għal dan suġġett aħna osservaturi anka f'dan il-grupp. U anka l-element transkonfri naħseb illi hemm bżonn illi jissir iktar xogħol sabiex nifhmu x'huma l-effetti u aħna nistennew li l-rapport tal-Kummissjoni faktar daw dawl fuq dan. U apparti minn hekk kif qal il-professur diġà naħseb illi għadu daqsxejn stadju prematur sabiex naslu konklużjonijiet minħabba illi s jkollna bżonn ħames snin jew għaxar snin sabiex nimplementaw bis-sieħ direttiva. F'dan il-kuntest l-IDA e, e għamlu wkoll analiżi preliminari fuq id-direttiva tal-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża. U l-ewwel u l-konklużjoni ewlenija li aħna kellna diġà qsamna mal-Stati Membri hija li m'hemmx xkiel ewlieni rippreżentat mid-direttiva jekk l-istati membri ma jikkoperawx dan huwa minħabba numru ta' elementi jew raġunijiet differenti. Xi ħaġa dwar il-futur issa. Kif qed aktar kmieni l-iskop ewlieni ta' dan ix-xiri huwa li jkun hemm pjattaformi sistemi u armamenti li mill-perspettiva tagħna huma meħtieġa biex jiżguraw is-sigurtà taċ-ċittadini u tat-territorju jekk inqisu tibdiliet riċenti fl-ambjent ta' sigurtà u l-avvenimenti traġiċi ta' Brussell u Pariġi forsi hemm l-ħtieġa li naraw jekk strument legali adottat fl-2009 taħt eh, ċirkostanzi differenti għadu xtajjeb għal ħtiġijiet tal-lum. Apparti minn hekk għal ġejjini u blok għal titjib il-Utilities Directive fost l-oħrajn jistaw iservu ta' ispirazzjoni, specialment eh, dwar l-informazzjoni eh, biex intejbu l-effiċenza ta' dan is-settur. Se nindirizza t-tieni punt ewlieni ta' tal-pakket tal-2009, l-ICT Package. L-implementazzjoni nazzjonali ta' din id-direttiva huwa f'ħafna każijiet mhux taħt il-kompetenza tal-azzjonisti tal-IDAs. Però ministeri nazzjonali oħrajn, pereżempju tal-ekonomija jew affarijiet barranin, dan jillimita r-rwol li l-IDA u l-parti interessati jistgħu jilagħbu, però Hemm rabta ċara bejn sigurtà ta' provvista u direttiva IC. Ċirkolazzjoni aħjar ta' gruppi ta' difiża, tisħiħ ta' kooperazzjoni u kompetittività dawn jistgħu jkollhom impatt tajjeb fuq is-sigurtà ta' provvista fl-Ewropa. Dan jista' jiffaċilita wkoll il-kontratti u implementazzjoni aktar b'saħħitha tad-direttiva tax-xiri ta' difiża. Minħabba dan, u jekk inqisu kol il-ħidma tagħna biex insaħħu s-sigurtà ta' provvista li dijaj qed issegwi żviluppi fuq livell ta' Kummissjoni u Unjoni Ewropea mill-qrib. Il-ħidma tal-Kummissjoni u s-sejbiet diġà ġew indirizzati l-lum. U allura Memma l-fejn nżid xejn aktar. U għacħar li hemm diskrepanzi bejn l-Istati membri fl-implementazzjoni tad direttiva ICT kif ukoll minħabba dan il-potenzjal sħiħ għadu ma tlaħax. Għodda importanti u kol ma ġewx utilizzati kif nuxxira l-Istati membri jaddattaw licenzi tagħhom skont ċirkostanzi differenti Hemm bżonn implementazzjoni sħiħa ta' direttiva ICT. Dan jista' jgħinna biex nanalizzaw l-indirizzaw dawn il-kwistjonijiet. L-IDA jitqis pożittiv li l-Kummissjoni bdiet konsultazzjoni mal-Istati membri u u t tistabilixxi approċċ armonizzat għall-implementazzjoni nazzjonali, speċjalment brabta mal-General Transfer Licenses, kif qed aktar kmieni issa li jmiss huwa l-implementazzjoni u r-rapport imħejjim il-Kummissjoni li DA ovvjament hija lesta biex tappoġġa kemm il-Kummissjoni l-Stati membri f'dan il-qasam fil-waqt li tirrispetta r-rwol rispettivi u responsabilitajiet. Grazzi ħafna nieqaf hawnhekk. Merci madame, uh, vous avez peut-être Grazie ħafna. Ma nafx inti għadxilt ħafna, ma nafx jekk tkellimx fil-qosor Nittama illi fimna l-messagġ tiegħek. Eh, Nsaqsti li Signora Kalpes biex tirrispondi u mbagħad fl-istess waqt forsi tagħmel xi kummenti ġenerali għax aħna wasanna għal l-aħħar parti tal-smiħ tagħna. Forsi se tagħmel xi kummenti mod ġenerali. Grazzi. Kasram sejpan. Ehm, Grazzi għal darbohra. Għal bohra. Nixtieq nirringrazzja l-aħħar panelist tagħna. Fil-fatt, ix-xiri pubbliku marbut mad-difiża huwa qasam fejn hemm bżonn nirregolaw b'mod ċar. Xi ħaġa essenzjali dejn ikonna regoli ċari fil-waqt li niżguraw sitwazzjoni omogenja għal kulħadd qabel ma nasal Għal konklużjoni tiegħi nixtieq nagħmel mistoqsija. Din id-direttiva tinkludi wkoll miżuri speċifiċi għax-xiri pubbliku għall awtoritajiet li jippermetti l-Istati membri biex japplikaw dawn ir-regoli anke fil-każ ta' xi Repubbliku Konġunt. Dejjem ħsebt li xi ħaġa bħal din hija parti importanti tad direttiva għaliex jaf tapplika fil-każ tal-Aġenziji ta' Difiża naqbel bi sħiħ li l-Istati Membri għandhom jagħmlu l-almu tagħhom ukoll biex jagħmlu l-aħjar użu tal-ekonomija l-ekonomija f'scale u tuża wkoll is-saħħa tax-xiri eh, tagħha. Però għandi mistoqsija dan l-aħħar kien hemm preċedent ta' xiri pubbliku konġunt. Nixtieq li itweġbuni għal din qabel ma nikkonkludi mbagħad grazzi. Eh, vous avez posé une question pour laquelle vous aimeriez une réponse. Inti eh, saqsejt mistoqsija u titlob tweġiba. U jiena nsaqsi forsi l-Kummissjoni mela għandu kun is-Sinjura xuman eh, kella titlaq kella mpenni oħra ma forsi hemm xi ħadd li jista' jieħu posta? U inti tkun tista' tirrispondi għall-aħħar mistoqsija tas-Sinjura Garbels? Thank you very much. Grazzi. Jiena l-kap ta' taqsima responsabbli għad-direttiva tax xiri pubbliku tad-difiża. Aħna m'għandniex eżempji ċari, però għandna eżempji qed tinvolvi diversi stati membri, però għam minnu iva, ma tantx għandna eżempji. Kif rajna, l-evalwazzjoni għad għaddejja li nippruvaw niksbu d-dejta per minnu. E, Transazzjonijiet konġunti ma tantx huma komuni. Għandna eċċezzjonijiet fid-direttiva li permettu l-Istati membri biex jiżviluppaw flimkien prodotti differenti fil-qasam tad-difiża. Iva, hemmhekk għandna xi eżempji ta' kooperazzjoni Però l-impressjoni li ħadna hija li id-direttiva da neutrali minn dan il-lat ma tantx kellha impatt fuq il-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Grazzi. Merci beaucoup. Euh, Grazzi ħafna. Nixtieq tassew minn qalbi nirringrazzja lil ħames esperti tagħna li ġew minn posti differenti fl-Ewropa biex jitkellmu fuq dawn is-suġġetti Hemm xi wieħed minnkom forsi jew tnejn illi jixtiequ 30 sekonda tajdu xi ħaġa u jiena nkun nista' naddilu l-kelma. Jew ngħaddilha l-kelma. Jekk mhux il-każ, mhux problema. Ma jekk hemm xi ħadd li jixtieq iżid xi ħaġa illi tassew forsi tixtiequ tieħdu l-kelma biex tikkonkludu d-diskussjoni basta tajduli. Tixtiequ? Bon, vous êtes euh, parfaitement. Euh, Le, mhux il-każ, disciplinati kollha kemm intkom mela. Iva kulħadd kellu l-istess ħin allokat lilu mela tajjeb ħafna. Permettu li nirringrazzjakom il-koll minn se noħroġ b'xi konklużjonijiet eh, granti, gbar, imma nitsen nitkellem mod ġenerali. Qegħdin naraw u rajna wkoll illi issu suq intern u l-esigenzi tal-qasam tad-difiża huma żewġ affarijiet illi mhumiex daqshekk faċli u biex norbtuhom flimkien u għalhekk naħseb kollha persważi illi huwa indispensabbli li jkun hemm dialogu u m'hemmx inkompatibilità assoluta, imma hemm iva jeżistu diffikultajiet, imma ma naħsibx li hemm kriterji ta' inkompatibilità intrinsiċi. U għalhekk aħna qegħdin proċess, qegħdin f'proċess, qegħdin naħdmu fl-imkien u daqqet ngħidu illi il-vjaġġ huwa importanti kif nistgħu navvanzaw fl-imkien u mhux il-punt fejn inkunu wasanna. Nixtieq ngħid xi ħaġa meta nitkellmu fuq is-suq intern li meta naslu biex ikonna dan is-suq intern jiena konvint li is-suq intern qatt ma se naslu għalih imma dak huwa importanti illi navvanzaw dan il-vjaġġ lejn is-suq intern. U meta nitkellmu fuq is-suq eh, intern li nkunu waqqafnih għandna bżonn dejjem naħsbu fuq il-fatt illi hemm widien u hemm muntanji biex inkunu nistgħu naslu għal dan is-suq intern biex jopera aħjar. Għandna bżonn indaħlu d-defiża jibma' iva din għadma ma' Eh, kbira ħafna u għalhekk għandna bżonn naraw kif nistgħu navvanzaw dejjem nitilaw il-muntanji biex naslu fil-widin. U naħseb li noħorġu minn dan is-smigħ ovvjament forsi ma ġinniex kemm eh, ridna u ma minniex dak li ridna, imma dan se ukoll fir rapporti evalutazzjoni tal-Kummissjoni fil-ġimgħat li ġejjin ma kien hemm progress. Kien hemm eh, kelma illi naħseb il-kelima kollha ukoll tkellmu fuqha ġifieri ħtieġa illi ikonna l-affarijiet skont id-daqs ikunu identifikati biex ikunu strutturati u naraw l eżigenza d-difiża tas-suq intern biex jek nkun nistgħu naddattaw u nagħmlu l-affarijiet kif supposta l affarijiet partikolari. U ehm, aħna għandna bżonn nkunu leali għal dan l-spirtu tas-suq intern jekk mhux għall-litra ta' dispożizzjonijiet prattiċi tal-qafas ġenerali illi jorganizza il-suq intern. Kumment ieħor. Meta niġu għal kwistjonijiet ta' difiża, ovvjament namlu referenza xi ħaġa intrinsika fl-Istati membri kollha, id-difiża hija l-qalba mhux biss tal-istorja u tal-pożizzjoni ġeografika ta' kull stat membru, imma probabbilment ukoll importanti jekk mhux l-iktar importanti tad-daqs stess tal-pajjiż u nafu so, pereżempju fl-Unjoni Ewropea hemm ċerti pajjiżi illi għandhom tradizzjoni eh, tad-difiża għandhom l-industrija tad-difiża tagħhom li hija b'saħħitha ħafna hija antika ħafna u mhux isat minn għandhom l-istess storja għalhekk aħna għandna bżonn ngħixu flimkien u jkollna din l-istorja tagħna, l ġeografija tagħna hemm diskrepanzi iva u dan jottu ukoll għal kwistjoni kollha tal-Ewropa u għas-suq intern imma hemm bżonn inkunu iktar miftuħin dak li hija d difiża x'din hija eh, missjoni li hija politika għall-aħħar element ieħor. Intkom għamiltu eh, referenza fil-kuntest li tnejxu fih qegħdin naraw kif il-kunċett ta' difiża mhuwiex biss kunċett ta' difiża esterna imma iddaħħal mill-ġdid eh, kriterju ta' difiża interna fid-dawl ta' terrorizmu għal dak li ġara traġedji illi laqtu dan din il-belt kapitali u xi ftit ġimgħat ilu hawnhekk f'Russell fejn hawn l-istituzzjonijiet Ewropej. Forsi allura għandna bżonn ta' iktar kooperazzjoni għax nafu illi l-għadu huwa għadu li huwa għadu tagħna lkoll. U ovvjament jgħat fuq il-frontieri tagħna jidħol f'pajjiżna u jista' jadatta ruħu u flessibbli ħafna fl-interventi tiegħu u ħafna kienu skantati u ovvjament għanna bżon naħdmu għal din il-kooperazzjoni fil-qasam ta' difiża interna tottu kol għal da kollu li għandu xaqsam mal-swiq tal-suq pubbliku tad difiża kooperazzjoni bejn il-forzi armati tad difiża kif ukoll fuq il-tamir kif ukoll il-liċenzji. Nalaq billi ngħid illi dan huwa suġġett fejn Ovvjament għandna bżonn inkomplu għaddejjin sejħu il-żmien tiegħu il-Kummissjoni se tinsisti fuq dawn l-aspett il-Parlament ukoll. Wara l-parir tal-Kummissjoni fil-ġimgħat li ġejjin għandna bżonn illi jkun hemm kompatibilità għal miżuri li żgur se jieħdu żmien tagħhom mingħajr ma nitilfu la lan u la il-fażi biex naslu biex nilħqu dan lan. Ġifiri mill-ġdid, is-suq dejjem se jkompli żviluppa ruħu. Grazzi ħafna li da koll parteċipaw. Issa wasal il-waqt biex eh, nispiċċaw. Is-Sinjura Galpel tixtieq iżid xi ħaġa bħala konklużjoni u bħala ħajr lill mistiedna tagħna u mbagħad wara wara ġifri ikonna sessjoni fil-ħamsa fuq il-kwistjoni ta' Schengen u niproponi wara naddi l-kelma li s-Sinjura Galpex li konna break ta' xiftit minuti qabel ma nirġaw nibdow fil-ħamsa. Um, Grazzi. Inti, qed tajjeb ħafna x'inhu l-messaġġ ta' dan is-smieħ laqas ħaq noqgħod nirrepeti, ma nistax ngħid aħjar milli qed ta' inti, ġifieri ma tantx baqali xi ngħid ħlief grazzi lill panelists il-mistednin tagħna il-kontributi u l-mistoqsijiet importanti tagħhom proposti mhux se noqgħod nirrepetix qed jiena lanqas għaliex diġà tkellimt jiena. Xie kummenti ġenerali però biex nikkonkludi jekk tippermettili. L-ewwel net. Nistgħu ngħidu li ħadna il-passi xirqa fid-direzzjoni tajba. Però xorta waħda għad hemm diskrepanzi bejn l-istati membri eh, brabta mal progress tagħhom, hemm bżonn narmonizzaw il-veloċità tagħna tal-progress tagħna. It-tielet żvilupp fis-suq ta' difiża Ewropew irridu nkomplu nanalizzaw il-ħiliet ta' difiża tagħna. Imbagħad wara din l-analiżi għandna nresqu proposti ġdida biex inġeddu ir-regoli. ma rridux nkunu aġġelin wis biex nirregolaw mill-ġdid. Dan huwa suq ta sew uniku. Is-suq e, ta' difiża dejjem kien karatterizzat mill-frammentazzjoni dejjem hekk kien storikament il-Kummissjoni ħadet miżuri biex itnaqqas għal frammentazzjoni, però kif qal il-President baqa għanna ħafna x'naqtfu qabel ma jkollna suq integrat. Issa nixtieq insemmi xi oqsma jew punti li mhumiex parti mill-ambitu tad-direttiva. Kuntratt individwali pereżempju. Programmi ta' kooperazzjoni kif ukoll esklużjonijiet speċifiċi li jistgħu jagħmlu distorsjoni fil-kompetizzjoni fis-suq intern. Rridu naħsbu daqsxejn x'se nagħmlu dwar dawn il-punti fil ġejjini dawn mhumiex parti mis-suq intern u hemm bżonn ċerta riformi hawnhekk. Konxja wkoll mill-fatt li l-affarijiet huma kif huma fl-aħħar mill-aħħar. U ma tantx hemm lokal manuvra. Il-bidliet huma diffiċli f'dan il-qasam, hemm diversi raġunijiet ukoll għal dan. Raġunijiet xi wħud minnhom ġustifikati oħrajn inqas nistgħu naraw ukoll il-gvernijiet Ewropej fl-istati membri jixtiequ jagħtu preferenza lill industrija ta' pajjiżhom sa fejn hu possibbli. L-Istati Membri ma tantx huma ħerqanin li jidħlu f'din id-dipendenza reċiproka. Għalhekk mhux qegħdin jisfruttaw l-opportunitajiet kollha li jeżistu. Għalhekk aħna għandna nippruvaw nkunu aktar ambizjużi f'dak li nagħmlu inkluż l-Aġenzija ta' Difiża Ewropea li tista' tkun aktar ambizzjuża f'dan ir-rigward l-economies of scale u kol, hemm opportunitajiet kbar hemmhekk. Strumenti innovattivi wkoll. Fiex fil-qasam tax Repubbliku wkoll disponibbli għalina. Ġifieri hemm ħafna xwieħed jista' jagħmel hemm ħafna strumenti għad dispożizzjoni tagħna, però rridu nanalizzaw is swi Ewropej u l-opportunitajiet hemmhekk. Grazzi għal darbohra. Grazzi l-kellima, l-panelists. Diskussjoni tajba, s-naħarġu bil-rapport li jmess. Bien, euh, il doit être 17h, 17h1. Iva, wasanna mela ħamsa u minuta. Se nibdow kif suppost din is-sessjoni, it-tieni sessjoni tal-lum ta' wara l offsenar importanti ħafna u il-Komitat Imko kellu studju fuq kif nistaw inkejlu l-ispiża li ma jkunniex Schengen. Aħna ovvjament simil qalb din naraw dawn il-frontieri temporani u nittamaw li jkunu temporani f'ċerti postijiet fuq il-frontieri interni tal-Unjoni Ewropea. U forsi parti mill-proġett tal-kostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea Hawnhekk dan huwa suġġett wara kollox imma aħna maħniex qegħdin f'xi dibattitu ġenerali tal-Parlament Ewropew fuq aspetti differenti imma aħna mill-Kumitat imko għalhekk huwa leġittimu li aħna insaqsu jekk u nafu illi da bista ħsara għal suq waħdini intern u dan l-istudju jaqbad jitfit ma l-istudju tal-Komitat Libe fuq aspetti li huma iktar legali u marbutin ma' aspetti oħra tal-movement ħieles tal-persuni u kif ukoll tas-servizzu tal-prodotti u li huma l-ostakli huma l-xkiel se jkollna minnu fih prezentazzjoni tar-riżultati ta' dan l-istudju u l-kollegi u jien se jkollna l pjaċir illi nikkummentaw u nresqu mistoqsijiet u l-verżjoni ħarja ta' dan l-istudju se tkun disponibbli meta jispiċċa l proċess ta' valutazzjoni ta' dan ix-xogħol. Jekk fimt sew, ħaġa loġika, hemm tliet sitwazzjonijiet illi kienu antiċipati għall ispiża li ma jkollniex Schengen. Pala puntatlu hemm sitwazzjoni attwali bil-leluq ta' ċerti frontieri u sa' sitwazzjoni estrema illi ikonna frontieri mill-ġdid fl-Unjoni Ewropea. Internament. Nixtieq nirringrazzja lill esperti kollha illi joġobhom jiġu hawnhekk fostna llum mod partikolari l-ewwel Dr. Mattias Loik se jitkellem li huwa espert estern tal-kumitat tagħna se nadilu il-kelma derwaqt huwa senior researcher u membru tal-kumitat eh, tal-Istitut ta' Kell kif ukoll professur tal-Università ta', ta din il-Belt fix-Xjenzi Soċjali. Mbagħad ngħaddi l-kelma lis sinjura Astrid Vurum li kap tal-Unità tal-Valutazzjoni tal-Volur miżjud fuq il-Belt tal-Unjoni Ewropea ġifieri era Inter hawnhekk fis-servizzi tar-riċerka tal-Parlament Ewropew ma nafx li taqblux li l-ewwel ikun hemm il doktor Vekku ma nafxie, jina kon nċajt stow il-kunjomu, grazzi. Well, thank you very much, Mr. Chair. Grazzi. U l-għora nofsina l tajjeb. Dak li nishtiq namel. F'din il-prezentazzjoni li t defletti xoll li għamilt fl-imkien ma ma tim tiegħi u li nitkellem dwar il-metodoloġija ta' kif dawn l-estimi isiru imbagħad nitkellem dwar stimi speċifiċi li saru għal stadju wieħed ta' din il-metodoloġija. Imbagħad nirrifletti fuq studji oħrajn li saru b'mod li jkollna stampa ċara ta' kif nistgħu naħsbu fuq l-ispejjeż tan non Schengen. u mbagħad naraw x'jista' jsir anke jekk inqisu il-fatt li hemm dan l-ispejjeż dawn l-ispejjeż kif nistgħu nikkonvinċu l-istati membri li jirritornaw għar-regoli eh, ta' Schengen, x'inhu l-benefiċċji li jistgħu jistennew l-istati membri. Nidħol fil-qofol mill-ewwel għaliex ma tantx għandna ħin. Il-metodoloġija tinvolvi żewġ passi. L-ewwel nett? Rridu naraw fejn nafu li l-kontrolli jimponu spejjeż fuq in-nies, pereżempju, jitwaqfu trakkijiet hemm min u mbagħad naraw l-ispejjeż eh, kemm jiżdiedu bħala riżultat ta' dawn il-kontrolli ta' identità fil-frontiera. Dan huwa l-ewwel pass importanti l-ispiża kemm tiżdied. Imbagħad it-tinnet meta nkunu nafu l-ad valorium ekwivalent tal-kontrolli tal-frontiera imbagħad nistgħu nistaqsu dan kif ikun tradott fi spiża l-konsumatur. X'inhi l-bidla fid dħul reali tal-konsumaturi bħala riżultat ta' dawn il-kontrolli? Dawn huma żewġ passi separati. Mhux se nitkellem dwar l-ewwel wieħed l-ewwel għaliex hemm alternattiva. Ħafna studji ibassru eh, l-ispiża ta' kontrolli eh, fil frontiera eh, fis-sens kummerċjali huwa li jagħmlu plas inti tara kemm trakkijiet jiġu mwaqfa fil-frontiera, kemm idumu hemmhekk, imbagħad tagħmel valur eh, ta' euro għal ħin mitluf imbagħad tagħmel plus. Bażikament dan huwa approċċ wieħed. U l-approċċ ieħor huwa li ngħidu isma' dan kollox. Forsi le ejja na nqisu l-impatt ekonomiku li Schengen kellu fuq kummerġ bilaterali fl-Ewropa skont id-dejta storika. Nistgħu mmorru lura u naraw Eh, x'differenza kien hemm bix Schengen? Bħala riżultat ta' Schengen. Imbagħad nistgħu nagħmlu l-estimi tagħna u jkollna eh, estimi alternattivi hekk ta' kemm l-ispejjeż ta' kummerċ internazzjonali jiżdied b'riżultat ta' dawn il-kontrolli. It-tieni fas tal-analiżi U xejn nqas importanti għaliex m'hemmx diverġenza bejn il-modelli differenti li n-nies jużaw biex jitraduċu iż-żieda fil-kummerċ internazzjonali fl-ispejjeż saħħarin fil-konfront tal-konsumaturi. Nistgħu nkunu eh, ċari fuq dan. Nitkellmu issa dwar kif nistgħu nagħmlu stimi bottom up pass wieħed ta' ta' stima ta' l-ispejjeż marbutin mal-kontrolli fil-frontiera. Dak li staw taraw hawnhekk huwa li l-istati membri fuq net u mbagħad fuq ix-xelluk hemm il-valuri. għalhekk nistgħu naraw kemm il-trak jaqsam minn kull stat membru għal stat membru ieħor. Tras eh, saret ukoll l-istess tabella għal karozzi tal-linja u karozza tal-passiġġieri. Imbagħad hemm ideat u dbassir ieħor, pereżempju l karozzi kemm se jdumu waqfin fil-frontiera jekk ikun hemm kontrolli jew tfittxija fuq il-vetturi. L-alternattiva dejjem trida, hawnhekk għandek 10 jew 20 minuta għal karozzi u 30 jew 60 minuta għall karozzi u trakkijiet, u mbagħad hemm valuri differenti f'termini ta' euro li wieħed jista' iqis għal kull karozza hemm waqfa fil-frontiera. Pereżempju f'każ ta' negozju hemm is-salarju li għandu wieħed iqis u jekk u jekk eh, tkun taksi ovvjament ikun hemm valur monetarju ola għal flejjes li jkunu ntelfu u bekk naslu għal slide li jmiss li twassalna għal l-ispejjeż ta' dawn il-kontrolli. Għal darba oħra hawnhekk għal kull kolonna għandna il-pajjiż li jimpon il kontrolli imbagħad xi ħaġa ġdida l-setup tagħna naraw li ma pajjiżi ġarbu l-ispiża għaliex inti ma tistax tara mal ewwel daqqa ta' indejn però l-ewwel pajjiż huwa l-Awstrija u dan jindika x'in l-ispiża jekk l-Awstrija timponi kontroll sħaħ fil-frontieri kollha tagħha. U l-ispejjeż totali huma bejn wieħed u ieħor 400 miljun euro fis-sena u joħroġ ukoll li l-Awstrija nfissa se jġarrab biss 100 miljun euro minn din l-ispiża fil-waqt li l-Ġermanja u l-Italja se jġarbu il-maġġoranza tal-bqija. L-Awstrija pajjiż ta' transitu ġifieri ħafna traffiku jgħaddi mill-Awstrija mill-Italja għall-Ġermanja u bil-kontra. U dan jurina li l-ispejjeż huma mifruxin fuq diversi pajjiżi ħaġa importanti ħafna dejn. Eh, Jiena l-ewwel darba li rajta eh, din il-ħaġa, kuntent li sar dan l-istudju. Dan huwa eżempju tajjeb tal-metodu wieħed il-metodu bottom-up li wieħed jagħmel plus tad-dewmien li wieħed mistenni li jara fil-konfini. F'dan il-waqt Hemm kolonna tat-total ukoll l-ispejjeż totali tistgħu tarawhom fuq naħa tal-lemin għandek 5 miljun euro. L-ispiża totali jekk l-istati membri kollha jimponu kontrolli dettaljati fil-frontieri tagħhom 5 biljun euro fis-sena. Issa kummerċ intra EU huwa madwar 3000 biljun euro fis-sena. Il-GDP tal-Unjoni huwa madwar 12 12.000 biljun fis-sena. Tistgħu taraw ġifiri li dan huwa ammont ċkejken meta mqabbel mal-bqija. Forsi tistaqsu dan kollox. Nistgħu ngħidu li nqisu l-ispejjeż b'dan il-mod. Eh, jekk jiena naf li nqbad fit-traffiku għal nofsija, Eh, nista' nara namel, nagħmel t eh, tibdil meħtieġ, però jekk jiena jekk jiena waqaft, ġejt waqaf irrit nara se nagħmel. Dan jiġbaħ kol eh, il-każ tal-kumpanniji ta' trakkijiet. Huma rridu jqisu l-unloading time, time frames fil- fix-xogħol tagħhom eh, jista' jaslu f'każijiet fejn it-trakkiet laqas biss ikunu jistgħu jħottu t-tabija tagħhom hemm ħafna ċertezza ġifieri marbuta ma' dan id-dewmien. Allura il-metodu wieħed huwa pjuttost importanti fejn in-nies qalu eh, nistgħu nqisu x'jista' jkun l-effett tax-Schengen fuq il-kummerċ storikament naraw kemm il-kummerċ bilaterali żdied bħala r-riżultat ta' Schengen. U naħseb li issa meta ngħaddu slide li miss naraw l-istudju tal-kollegi eh, fl-istitut eh, ta' Munich. Dak li raw hawnhekk kien li għal kull frontiera Schengen li hija inkluża eh, f'akkoppjament bilaterali l kummerġ żied bi 2.7%. Ħaġa sostanzjali, però ċkejkna biżżejjed eh, minkejja li hija importanti ekonomikament. Dan ifisser li għal Franza u l-Ġermanja nistgħu nistennew li l-kummerċ ikun żdied bi 2.7%. Kummerċ bejn il-Polonja u l-Portugal b'differenza għal dan kellu jaqsam erba frontieri u allura jkun żdied erba darbit 2.7%. Ħaġa aktar sostanzjali. L-idea hija mbagħad li eh, immorru lura għall ispejjeż ta' valorum ipotetiċi li l ftejm Schengen ħeles minnu. Ġifieri kemm kien l ispejjeż kif kienu l-ispejjeż imnaqsa bħala r-riżultat ta' Schengen biex ikun hemm din iż-żieda ta' 2.7 fil-mija għal akkoppjament bi frontiera waħda fi slajd li jmiss issa. Um, there are sort of different assumptions about Hawnhekk hawn kalkoli differenti fuq kif dawn l-ostakli tal-kummerċ ikunu affettwati mill-kummerċ bilaterali. Pero kif qed tafu iż-żieda hija ta' bejn 0.4% u 0.9%. Anzi, iż-żieda tal-ispejjeż għal kull fruntiera tista' tiġi smata bejn 0.4 u 0.9% għal prodotti tal-kummerċ u l-istess ħaġa għas servizzi fejn l-effett huwa kemm xejn ola. Għalhekk nafu illi dawn il verifiki u l-kontrolli tal-identifikazzjoni fuq il-frontieri ta' non-Schengen ser iżidu l-ispisa tal-kummerċ bilaterali ta' tal-inqas 0.4% jew iktar għal kull frontiera li tinqasam. Dan ovvjament huwa ħafna iktar mill-5 biljun euro li tkellimna dwarhom aktar kmini li jammonta għal 0.1% biss tal-kummerċ, iġifiri iva li spisa hija ħafna iktar minn dak li jissuġġerixxi dan l-approċ bottom up. Onse qed ikunu ottimisti fuq il dawn il-kalkoli tal żiedet fl-ispejjeż. Imbagħad, il-kwistjoni li miss hija dan kif ser jaffettwa l-konsumaturi. Ovvjament ċertu prodotti ser jkunu jiswew iktar, oħra jisar ikunu jiswew inqas għall-esportaturi jippruvaw ibijaw fuq livell domestiku minn bat idħol ukoll jiġi affettwat għalhekk ċertu prodotti domestiċi jiġu jsiru fuq skala ikbar, jiġifieri qed jiġru ħafna affarijiet u għalhekk għandna bżonn mudell bilanċjat li jikkunsidra l-ekonomija fit-totalità tagħha nistaw forsi morru lura għall slajt ta' qabel. Kif ħankunu nafu li ma frontieri ser jiġu affettwati permezz ta' dawn il-kontrolli u t-tfittxijiet li jsiru fil-vetturi? Jekk inħarsu lejn dak li qed jagħmlu l-Stati membri, dawn ma kinux qed ikopru b'mod komprensiv il-frontieri kollha tagħhom u l-kontrolli kollha, pereżempju għall-Ġermanja, Eh, u l-frontieri mal austria Fil-każ tal-Awstrija eh, huma aktar il-frontieri mal-Slovenja, forsi mal-Italja fil-futur. Imma għalhekk irridu noqogħdu attenti fuq kif naħsbu li l-istat membri se jindirizzaw dan kollu. U l-iktar xenarju relevanti huwa dak li qed sejħu hawnhekk xenarju numru tlieta. Fejn? il-pajizi jimponu kontrolli fl-iktar rotost importanti tal-refugġati mill-Balkani għal europa ta' tramuntana. U għemmek l-spejjes fuq it-ħul reali huwa ta' inqas minn 0.1% kwalunkwe eh, kwalunkwe kolli tagħmel kemm għall-Ġermanja kif ukoll għall-Awstrija. fuq livell realistiku il-kontrolli tal-frontieri jisiru biss e, frontieri l-iktar problematiċi mela imbat l-effett fuq it-ħol se jkun pjuttost baxx jekk imbagħad kulħadd jikkontrolla kollox, kulħadd jikkontrolla l-frontieri kollha, mela imbagħad inkunu fit-tieni xenarju fejn l-ispiża qiegħda ta' 0.3 fil-mija u għalhekk hija ħafna iktar għalhekk Dan kollu jiddependi fuq ir-raġunijiet għalfejn jagħmlu dan l-istati membri u dan jaffettwa l-ispiża. Jekk ix-Schengen se jiġi eliminat kompletament, l-ispiża se tkun ħafna iktar milli kieku jsiru verifiki fi frontieri partikolari u dan wasalni għall-implikazzjonijiet issa. Da żgur li ser ikun hemm spisa mhux neċessarjament se tkun waħda sostanzjali imma ser ikun hemm spejjeż u Għalhekk rridu nkunu nafu għalfejn nistat membri qed jagħmlu dan biex nkunu nafu kif nistgħu mmorru lura biex napplikaw ir-regoli kollha ta' Schengen, hemm min jirgwarda din bħala kwistjoni ta' sigurtà bħal Franza u l-Belġju, pereżempju wara l-attakki terroristiċi, imbagħad għandek pajjiżi skandinavi li jgħidu li ma jridux li jkun hemm persuni li jidħlu fil-pajjiż b'ammonti bla limitu. Għalhekk titissir xi ħaġa fil kastel ġermanja dan l-aħħar tkellimt ma' uffiċjal illi spiegali illi mhumiex jirrifjutaw rafuġati kull min jista' kull min irid jiġi japplika għall ażil fil-Ġermanja se nipproċessaw l-applikazzjoni tiegħu imma ma jistax ikun ikollna miljun ruħ bħalma kellna fl-2015 ikollna miljun ruħ li jiġu f'pajjiżna din hija problema ta' sigurtà. U għalina dak huwa raġunament tagħna. Għalhekk, jekk aħna irridu li kollna s-sistema siħa ta' Schengen mena irridu insaħħu l-frontieri esterni, irridu niġġestjona l-frontieri esterni aħjar. Meta ikollna ġestjoni sħiħa tal-frontieri esterni, mela imbagħad e, il-pajjiżi jkunu jistgħu japplikaw ir-regoli ta' Schengen. Issa fuq xista jsir sa frattant jekk ikollna frontieri konġunti mal sistema komuni Ewropea tal-Azil, hawnhekk qed nifoka fuq x'nistgħu nagħmlu dwar l-infrastruttura. Ħafna mill-kontrolli saru b'mod eh, ta' malajr. Iżda, meta il-pajjiżi ma ħfastux infrastruttura, ħassew li dinja kwistjoni temporanja ma waqfux l-infrastruttura iżda fl-istess ħin jekk ikollok kontrolli fit-tul mingħajr l-infrastruttura, per eżempju, il traffiku tal-vetturi kun flejn waħda, din tista' tkun problema. Għalhekk aħna rridu li l-kontrolli jsiru għabbażi temporanja. M'għandux tal-inqas ikun hemm m'għandux ikun għandu jkun hemm tal-inqas infrastruttura adegwata. Irridu wkoll nejnu lil dawk l-istati membri fejn il-ġestjoni tal-frontieri t-tissir. Dawk li qegħdin fil-frontieri ma' pajjiżi terzi ma nistawx inħallu fidejhom biex jipproċessaw ħafna refuġjati, jieħdu ħsib ħafna refuġjati li jaslu f'pajjiżhom. Jekk iridu jkollna żona mingħajr frontieri, mela il-frontieri esterni jridu jiġu imsaħħa u din hija responsabilità li jrid jerfa' kull min hu involut. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom u lest li nwieġeb għal mistoqsijiet Grazzi ħafna. Dr. Luke u naddi l-kelma minnu fih l-Sinjura Astrid Um, thank you, Chair, for the opportunity to present the final study. Grazzi tal-li prezentajt il-rapport finali fuq l-ispita ta' non-Schengen li li PRS li qed tevalwa dawn l-ispejjeż taqbel ma l-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli fil-frontieri u li jiġu kwantifikati l-ispejjeż tal kieku ma x Schengen. Aħna kellna research paper minn European Economics fuq l-effett fuq is-suq Eh, uniku. L-effetti tal-introduzzjoni mill-ġdid tal-frontieri. Aħna fl-istudju tagħna aħna ħarisna lejn il-benefiċċji ta' suq uniku mal frontieri il-ftajim Schengen huwa importanti għal prinċipju fundamentali palmanna fl-artiklu 26 ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dan jiffaċilita il-flussi fil-post l-Istati membri u F'janar tal-2006 kellna suġu mill-PRS li wera bil-fatti il-valur ta' dan kollu eh, fl-Unjoni Ewropea għaddu għall-slide illi jmiss. Hawnhekk qed nuru illi f'seba' oqsma GDP trade, investiment barrani, mobilità tax-xogħlijiet, konsumaturi u SMEs hemm benefiċċji bosta benefiċċji għal dan is-suq uniku mingħajr frontieri. Dan jippermetti illi ikun hemm allokazzjoni aħjar tar rizorsi u ikollu impatt pożittiv fuq l-ekonomija u s-suq tax-xogħol ikun hemm iktar produttività, allokazzjoni ħar tal-finanzi u swi li jippermettu ekonomija ta' skala. Issa dawn il-benefiċċji qed jiġu imminati minħabba l-kontroll li ġew ġew introdotti. Anke li kieku jsiru, anke minħabba li qed isiru għabbażi temporani xorta qed jaffettwaw il- is-servizzi u il-prodotti, għalhekk x'impatt se jkollu introduzzjoni ta' dawn il-frontieri. L-ewwel, il-frontieri ser waslu għal iktar spejjeż ikunu qed jimminaw il-benefiċċji li nkisbu fuq l-aħħar 20 sena u jipperikolaw il-benefiċċji li jistgħu jkollna fil-futur. Kif tafu għan fadilna ħafna potenzjal x'nik fissu uniku għalhekk dan se jaffet eh, il-ċittadini f'numru ta' setturi u għalhekk jiġġenera spejjeż għall-ekonomija Ewropea. Skont dan l-istudju erba' setturi l-iktar li qed jintlaqtu bl-introduzzjoni tal-kontrolli fuq il-frontieri l-ewwel 1.7 miljun ħaddiem li jivvjaġġa dawn ser ikollhom iktar dewmien fil-frontieri u għalhekk ikollhom kwalità ta' ħajja għar. Imbagħad il-mobilità tal-xogħlijiet probabbilment tonqos u l-swieq reġjonali tax-xogħlijiet ikunu inqas diversifikati. Imbagħad it-turiżmu minħabba li jintilef ħafna ħin fil-frontieri ser jitnaqsu il-vjaġġi li jsiru, per eżempju, vjaġġi li jsiru għal-ġurnata jew vjaġġi osra. Is-sospensjoni tal-Schengen ifisser ukoll frammentazzjoni tal-politika komuni Ewropea tal-viża u t-turizmu, l-industrija tat-turizmu ser ikollha ħafna telf. It-tielet qasam huwa il-kummerċ fil-prodotti u s-servizzi. Dan ġie diskuss diġa li kunem ħafna eh, dewmien għal dawk li suqu trakkiet. trakkijiet u anke li l-ispejs tagħhom jiżdiedu għax ikun iktar diffiċli għamlu jwaslu affarijiet fil-ħin li l-in mit-settur tat trasport se jkun hemm riperkussjoni fuq il-volum tal-kummerċ, fuq l-aspett loġistiku, il-prezzijiet probabbilment jiżdiedu għalhekk ikun hemm inqas konsum, investiment u telf fil-kompetittività tal-prezzijiet u dan ser jaffetwa l-investiment barrani u deċiżjonijiet li jittieħdu mill-kumpaniji dwar il-lokazzjoni tagħhom. Ir-raba qasam huwa qasam li huwa għandu effett iktar twil fuq il-bond yields mena jekk ikollok pajjiż wieħed jew iktar li jisospendu Schengen dan jista' jiġi interpretat ħażin mis-swieq finanzjarji u jistgħu jqisu li dawn il-pajjiżi mhumiex parti mill-qalba tal-Unjoni Ewropea għalhekk il-qlieħ hemm inqas ċans li jiżdied u issu jitlob kumpens għal riskju li jkompli jitla. Jekk imbagħad dan jiżdied, ikun hemm qassi finanzjarji oħra li jiġu affettwati bħala ta' interess li huma applikabbli għal kumpaniji u għad dan ikollu impatt negattiv fuq l-ekonomija reali. Mela daw kienu l-effetti tal- ta' sospensjoni ta' Schengen. Issa biex nikkalkolaw l-ispiża ta' non Schengen ħalisna li żewġ eżempji. Sospensjoni ta' sentejn li tfisser il-żmien legali li bih wieħed irid jerġa' idaħħal il-kontroll tal-frontier skont il-ftehim ta' Schengen attwali. U it-tieni xenarju huwa fejn għandek sospensjoni li ma tkunx definita. Mela waħda għandek sospensjoni f'numru limitati ta' stati membri u sospensjoni f'stati membri kollha jiġifieri għandna erba' xenarji differenti b'kollox. Mela, issa l-istajd li jmiss qabel ma nibda nispjega dawn eżempji, dawn huma spejjeż ta' darba li x'jekk Schengen tiġi sospiża kull stat membru jrid jerfa' l-ispejjeż tal-li jerġa' jistabilixxi l-frontieri mal-pajjiżi tal-viċin. Għalhekk wasalna konklużjoni li dan ser jiswa 70 euro għal kull persuna li għal kull dan jammonta għal 7.1 biljun euro għaż żona Schengen kollha kemmi. Dawn huma l-kalkoli li saru mill-Kummissjoni. Issa, l-eżempji differenti. Is-sospensjoni ta' sentej. Fl-ewwel każ fejn għanna sospensjoni f'numru limitat ta' pajjiżi mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettalji ta' dawn il-kalkoli għax kellna l-preżentazzjoni ta' dettalji aktar kmieni dawk il ħaddiema li vjaġġaw jiġu affettwati it-turizmu ukoll ser probabbilment jonqos u settur ta' trasport se jiġi affettwat għaliex il-merkanzija ta' triq tarġu tgħaddi mill-clearance checks. Imbagħad Per eżempju, fostom l-Awstrija li ktar tiġa affettwata minħabba rotot ta' trasport u minħabba li hemm ħafna ħaddiema li jivvjaġġaw f'pajjiżi differenti fil-viċin. Mela, fl-ewwel eżempju, wara perjodu ta' sentejn, l-ispiess se jkunu minħabba dan id-dewmien u l-konvenjenzi li riżultat tal-verifika fil-frontieri. Anke il-turizmu ser jiġi affettwat, għas seba stati membri dan ser jammonta għal kważi 5 biljun euro fuq sentejn. Issa, it-tieni każ sospensjoni għal ta' sentejn għal stati membri kollha. L-istess setturi qed jiġu affettwati l-ħaddiema li vjaġġaw 1.7 miljun resident f'żona Schengen jiġi affettwat bejn 13 sa 47 minuta dan se jammonta għal 13 miljun euro kuljum bejn 4 u 6 biljun euro fis-sena skont kemm ikun kemm iddum is-sospensjoni. Eh, anke ser jonqos it-turizmu minħabba dewmin u dan jaffetwa l-istati membri kollha mhux biss dawk li jissospenduha. Jekk ikonna dewmin ta' nofsija, l-ispiża tilħaq kważi 7 biljun fis-sena għas-settur ta' trasport biss. Issa, jekk nagħmlu taqsira tal-ispejjeż kollha għal ħaddiema turizmu u trasport, l-impatt ta' sentejn jista jilħaq 51 biljun euro. Dan jista jammonta bejn 26 u 51 biljun euro. Dan hija sospensjoni ta' sentejn. Issa, jekk ikun hemm sospensjoni sieħa ta' Schengen fuq perjodu ta' 10 snin biex ikollna perspettiva aktar fit-tul. Mela, dan ser jkolli impatt makroekonomiku Jekk inħarsu lejn l-ammont limitat ta' stati membri li, jis, li eh, jissospendu Schengen bħalma qatt qabel, il-sfiq finanzjarji dan jistgħu jinterpretaw bħala sinjal li dawn il-pajjiżi m'għadhomx impenjati milli jkunu parti mill-qalba tal-Unjoni Ewropea. Il-qlieħ għal bonds tal-gvern jiżdiedu u jekk ikun hemm kriżi jew nqas ta' stabbiltà, is-swieq jistgħu jitolbu kumpens permezz ta' żieda minħabba iż-żieda tar-riskju, jridu jkunu jikkompensaw għar-riskju. Fost il-pajjiżi li jissospendu Schengen jekk ikun hemm pajjiżi EMU, dawn il-pajjiżi jistgħu iħallsu spejjeż iktar U flimkien ma l-dejn li kollum, dan jgħalik jistajħalli effett fuq it-kabir. Jekk ikun hemm eh, zieda fil-tħol tal-government bonds dan jista' jħalli effett fuq rett ta' interess mod partikolari rett ta' interess għal kumpaniji u djar. Dan jista' jwassal għal inqas investiment u inqas tkabbir fil-prodott gross domestiku. Nistgħu nagħmlu taqsira ta' dan il-każ ta' ammont żgħar ta' stati membri li jitilqu minn li ħalli sospendu l ftajim Schengen għal perjodu ta' żmien. Mela għandna dan din l-istatistika. L-ewwel l-impatt fuq il-prodott gross domestiku jiġifieri jkun hemm telf ta' 70 biljun euro għas seba' pajjiżi fuq 10 snin u jekk ikun hemm kriżi dawn il-pajjiżi ikollhom qudiemhom spiża sa' ta' bejn 70 u 170 biljun euro fi spejjeż fiskali. Issa qed nasal għal l-aħħar xenarju sospensjoni kompleta tal fejim Schengen wara 10 snin li spejjeż ikunu riżultat tal-impatt fuq il-kummerċ turizmu u dawk li jivvjaġġaw minħabba il-dawmin fil-frontieri. Dan ser impatt fuq il-kummerċ bejn il-pajjiżi Ewropej stess Dan ukoll iħalli effett fuq it-kabbir tal-ekonomija, għalhekk xi se jkun dan l-impatt fuq it-kabbir jekk ikun hemm sospensjoni sħiħa tal-ftehim Schengen dan jista' jiġi interpretat mill-investituri bħala żvantaġġ għal proġett bħala eh, imbuttatura lura lill proġett Ewropew eh, li ikunu situazzjoni aħjar li kieku jaħdmu f'unjoni mingħajr frontieri dan ser ħalli effett fuq il-flussi finanzjarji fuq l-investiment dret barrani u jista' anke iħalli impatt fuq it-kabbir. Mela jekk taqgħod dawn l-elementi kollha flimkien, sospensjoni indefinita fl-istati membri kollha jista' iwassal għal telf prodott gross domestiku li jammonta għal 0.14% fis-sena. 0.14% ta' prodott gross domestiku Ewropew fis-sena dan jista' jammonta għal 230 biljun euro fuq 10 snin. Imbagħad hawnhekk għandkom taqsira tal-erba' xnarji differenti e, jekk ikollok numru ta' membri li jħallu għal perjodu indefinit, it-tielet wieħed li għamil taqsira ta' kollox. Issa mela biex nikkonkludu. Palma ta' qabel il-ftehim Schengen huwa importanti ħafna għal suq uniku u għall erba libertajiet dan ibbenefika anke għas suq uniku u jekk wieħed ser juħlura dawn il-benefiċċji lis suq uniku dan probabbilment ser wasal għal spejjeż konsiderevoli mhux daqskemm forsi bastru studji oħra iżda tajjeb li wieħed jikkonsidrom u ser jiffetwaw il-konsumaturi, il-negozju u l-ċittadini. L-impatt mhux se jkun l-istess fuq l-istati membri kollha, ovvjament il-pajjiżi kollha se jiġu affettwati imma oħrajn uħut jiġu affettwati iktar minn oħrajn, bħall-Awstrija pereżempju kif rajna. Mela, il-konklużjoni għaż-żona Schengen kollha kemmi l ispiża sħiħa tal-introduzzjoni mill-ġdid tal-kontrolli fuq il-frontieri ġiet smata sa 51 biljun euro f'każ ta' sospensjoni ta' sentejn ta' Schengen u sa 230 biljun euro fuq 10 snin għal sospensjoni permanenti. L-aħħar nota Nixtieq ngħid li lil minn din dawn ir-riżultati hemm ukoll spejjeż indirett li ma ġewx imsemmija fosthom pereżempju li tonqos il-fiduċja fl-ewro u anke eh, ħafna ħsara l proġett Ewropew innifsu għaliex eh, il-ftehim Schengen huwa wieħed mill-iktar simboli importanti ta' dan il-proġett. Grazzi tassew, dan l-studju ġi kien pjuttost limitat minħabba ħin li kellna. Jista' jkun hemm impatt ieħor makroekonomiku u fuq periodu twil ta' żmien imma neħtieġu aktar ħin biex nevalwaw dan nittamaw li tifmuna u jekk jixtieq il-Kumitat imkoll li PRS lest illi jkompli isegwi l-evalwazzjoni ta' l-ispejjeż eh, li jkollna li kieku ngħixu eh, f'Ewropa mingħajr Schengen. Um, Grazzi ħafna. Jiena kont ekonomista għal snin twal jiena nifhem problemi ta' metodoloġija Is-sur Schwab mixtieq forsi jieħu l-kelma? Għadilek il-kelma. Iva. Anzi, s-sur Kwelo l-ewwel. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja l-riċerkaturi eh, tnejn li huma ta' dan l-istudju u nixtieq najt tliet affarijiet, għandi tliet kommenti, mhux mistoqsijiet l-ewwel net, l-ewwel kumment tijaj fil-fema tiegħi miex xi aħbar din għax bosta snin ilu meta konna studjajna il-spiża li ma jkunx hemm Ewropa, il-politika tas-suq interni li ġustifika l-Kumitat tagħna. U l-kwistjonijiet tal-proġett Ewropew konna nafu illi il-ħelsien libertà ta' moviment kien se jkun element kruċali għal ġid tal-Ewropa. U għalhekk meta aħna qoddimna għandna problema b'Schengen, l-ispiża li ma nkollniex Schengen u r-rabtiet tas-suq intern illi riċerkaturi ovvjament għamlu, fisser illi kellna raġun sninilu meta għadna fuq l-ispiża tal ma jkollniex Ewropa li kellna bżonn Ewropa miftuħa u ħilsa It-tieni kumment tiegħi huma relatati għall ispejjeż u riċerkaturi tkellmu b'mod elokwenti fuq l-ispiża ta' kontrolli ġodda, l-ispiża fuq il-frontieri, l-ispiża minħabba l-impatt fuq il-kummerċ li nitilfu iż-żmien, l-ispiża minħabba il-misati fuq is servizzi u l prodotti fuq il-vjaġġar, fuq it turiżmu anki fuq is-swieq finanzjarji. M'hemmx raġuni għal dawk illi jgħidu illi m'hemmx spiża b'dawn il-miżuri ta' sigurtà għandna problema qudiemna imma miżuri ta' sigurtà stretti jiġu spiża mhumiex b'xejn. U mill-perspettiva tagħna mhix kwistjoni biss ta' pożizzjoni ideoloġika. Mhux għax aħna favur l-Ewropa jew għax aħna nożżu l-libertà tal-kelma li nidu salvaw Schengen, imma għanna valutazzjoni ta' l-ispiża li nitilfu il-żona Schengen. Niġi għal kumment tal-aħħar tiegħi Nixtieq ngħid illi b'dawn elementi fidejna ekonomiċi mhux biss ġifieri elementi li nistgħu nsibu fl-istudju bħalma għal ir-riċerkatur, imma l-ispejjeż li għamlu referenza għalihom l-erda ta' Schengen ovvjament mhijiex soluzzjoni. Għandna problemi għandna bżonn nifaċċjawhom imma s-soluzzjoni żgur mhux forsi mhijiex l-qerda ta' Schengen għax ir-riskju huwa mhux biss illi nqerdu kif intqal u ntqal tajjeb waħda mill-kisbiet ewlenin tal-proġett Ewropew, imma r-riskju huwa illi nżidu mal-kriża ekonomika li diġà qed ngħixu permezz ta' spejjeż addizzjonali ta' ma jkollniex il-żona Schengen, u għalhekk il-qedda ta' Schengen mhix tal-uzzona għandna bżonn inħarsu din il-żona u għandna bżonn għandna iktar argumenti. Favur, grazzi ħafna. Iva, is-sur Andrea Schwab, grazzi ħafna President, grazzi ħafna lil-kellima. Nixtieq nirringrazzjaw ma' żewġ studji, speċjalment fuq il-valutazzjoni tal-istudju. Nixtieq norbot ma' dak li qal il-kollega Portugiż tiegħi. Meta naraw dawn iċ-ċifri huwa ċar kemm hija importanti ż żona Schengen għaċ-ċittadin Ewropew li m'għandhomx għalfejn jistennew fuq il-frontieri interni li kellna qabel. Da se jwassal għal spejjeż sostanzjali u għanna bżonn naraw il-perspettiva makroekonomika. id debattitu kollu kemmu per eżempju fuq ir-refuġati, rajna l-kwistjoni tal-aspetti marbutin ma' sigurta, għanna bżon insolvu dawn il-problemi imma għandna bżonn ukoll naraw bir ħafna il-possibilitajiet għal xiex se jwaslu, se waslu għall impatt negattiv li kieku ekonomiċi tal-frontieri interni. U għalhekk dan id debattu ta' l-aħħar xhur hemm bżonn ikompli biex nikkonvinċu n-nies illi jżommu il-frontieri interni miftuħin imma minħabba l-problema tal-refuġati n-nies qed jaħsbu li jerġgħu jalquhom u għalhekk nittama illi issa Dan ikun ovvju għall-istati membri kollha ġifiri jkunu jafu l-ispejjeż relatati għax kulħadd għandu interess. L-interess tagħna huwa illi nżommu il-frontieri tas-suq intern miftuħin imma dan ikun fattibli biss jekk nistgħu nħarsu mod effettiv is-swieq il-frontieri esterni Għaxek hekk se jkollna iktar problemi u jkollna niddiskutu ċifri b'mod differenti u għalhekk veru li għandna studju ad interim hawnhekk. U naħseb illi wara il riċerka ta' ħafna istituzzjonijiet indipendenti u Franza u Ġermana ħarġu mal-ewwel ma' bit-tweġibiet tagħhom anki fuq mistoqsijiet politiċi nasib li huwa importanti ħafna li konna dawn ir-rapporti kollha u ma noqogħdux inħallu nistennew il-ħames rapport is-sitt rapporti ma naġixxu mal-ewwel. Nixtieq tassew nirringrazza lil kellima u nittama li konna l anki fil-futur. Grazzi ħafna Andreas billi għandna xi ftit ħin u ma tantx membri hawnhekk jiena wkoll permetturi se nagħmel xi kummenti minn naħa tiegħi nixtieq nagħmel distinzjoni fuq dawk li huma riflessjonijiet xjentifiċi u tekniċi u dawk politiċi. Mill-lat eh, xjentifiku għandi żewġ kummenti. L-ewwel kumment. Meta nirrifletti fuq eh, meta nirrifletti fuq dawn il-kwistjonijiet naħseb illi dejjem għandna eżempju li jista' jkun interessanti li wieħed jitħol iktar fil-fond fih ċfej l-iskambju bejn il-kontinent Eh, eh, per eżempju ma' Renju Unit jew Renju Unit u Franza, meta jkun hemm pereżempju l ferries li li għaddu u anki l-Belġu. Hawnhekk għandna eżempju ċar ħafna ta' post il mhuwiex fil żona Schengen fejn hemm kontrolli minħabba l-iskambju ta' tabija, merkanzija u persuni illi eh, kontrolli ġew ehm, b'saħħin imħabba l-kriżi tar-rifuġati mhux tat-terrorizmu. U naħseb ikun interessanti li kieku minħabba l-kontrolli fuq il-frontieri fil-żona Schengen naraw xed jiġri f'post fejn diġà fl-Unjoni Ewropea dejjem kien hemm kontrolli. Din nitkellmu hawnhekk fuq fluss kbir ħafna għax nafu li r-Renju Unit timporta ħafna me prodotti u prodotti industrijali u ovvjament qed nitkellem fuq ir-rabtiet li hemm bejn ir-Renju Unit u l-Belġu u mal-Franza kif ukoll pajjiżi iktar il-bot mill-Unjoni Ewropea. U għalhekk forsi di tista' tkun ta' sfida għal preżentazzjonijiet tagħkom u narawha mill-perspettiva differenti. Niġi għattini komment tiegħi fuq metodoloġija. Naħseb illi ma tantx huwa probabbli illi insibu ruħna għall-abbandun ta' zona Schengen. Naħseb dan dan kun l xenarju fejn ikun hemm mill-lejla n-nar mmorru għal kontrolli fuq il-frontieri kullum kien. Għedin naraw illum ukoll meta l belġi u Franza jgħidu illi daħlu kontrolli fuq il-frontieri aħna li naqsmu l-frontiera ta' spiss naraw il mhumiex kontrolli illi huma ta' dannu u għalhekk biex inkunu nistgħu eh, nżidu mal-provi xjentifiċi tajjeb illi naraw daw l-affarijiet ukoll u naraw daw il-varjazzjonijiet x'istgħu ifissru. Issa se neħi il- kappell tiegħi tekniku u xjentifiku u nilbes il-kappell politiku mill-perspettiva politika. Meta naraw iċ-ċifri, l-ewwel ħaġa li nistgħu ngħidu huwa illi qegħdin isna bejn eh, ħaltejn hemm l-ispiża sostanzjali imma ovvjament ma tiċfalli l-Unjoni Ewropea laqas. U għalhekk naħseb Sur Luk qal fil-bidunet għax meta qal illi l-ispiża fiżiku l-ispiża fiżika hija sostanzjali imma jiena naħseb illi għal dawk li jgħidu illi ma jridux iktar l-Ewropa xi wħud minn dawn ix-xenarji iva se għam ħafna għax hekk biss l-ispiża biex ikontra il-kontraparti elementi ta' forsi jistgħu jkunu interpretati wkoll bħala amenti ta' suq intern għax pajjiż li jkun sigur, imma jiena meta nagħmel hekk ngħid illi għandna bżonn naraw il-problemi li huma tas sitwazzjoni mill-perspettiva politika miżewġ affarijiet li nixtieq ngħid. L-ewwel ħaġa hija illi naħseb tkun ħaġa tajba li kieku tgħiduli din din iċ-ċifra tikkorrispondi għal liema settur, pereżempju meta tajdu jista' jkun 50 biljun jew Eh, miljun. Imma hemm settur wieħed illi huwa ta' din iċ-ċifra jekk ngħidu liċ-ċittadini 50 biljuni forsi ma tantx jifhmu imma jekk ngħidu settur, settur li ma jkun. Imma l-ekwivalenti pereżempju għassu ma nafx eh, tal-BBT kollha eh, fl-Unjoni Ewropea illi se jisparixxu mill lejla nar forsi jekk jifmu iktar iċ-ċittadini. Ma tniġi għattini kumment tijaj. Forsi għanna bżon itlu iktar fil-fond taħna pala politiċi, speċjalment hawnhekk fil-Kumitat Imko. Il-konklużjoni tiegħek aħarija ġifieri, Sinjura. Naħseb int meta tkellimt fuq fuq il-mentalità, fuq il-fiduċa, fuq il-dinamika, nasib il-fat li konna mill-ġdid il-frontieri, huwa li nabatu messaġġ għall-intraprizi, għall-kumpanniji illi tassew mur kontra l-Europa integrata. Hawnhekk inħossu li hemm bżonn tal-Ewropa integrata ferm iktar milli. Inneħi l-kapital bħala president u nitkellem għal partit politiku fejn hemm ħafna nies illi huma federalisti. U aħna bħala federalisti nixtiequ iktar integrazzjoni u naħsbu b'xi mod jew ieħor l-integrazzjoni Eh, toħloq il-bidla maċla. Hemm effetta effett elastiku kif jgħidu l-ekonomisti, ġifiri imbottatura u meta ħaġa tkun malluqa ikun hemm xkiel u għalhekk huwa dawn huwa aktar importanti mill spejjeż diretti u għalhekk ma nafx hekk għandkom xi mudelli illi bekk nkunu nistgħu jkun hemm iktar integrazzjoni dan huwa dan qed inħossjien F'kliem oħra, aħna qegħdin ngħidu meta nitkellmu f'dan il-kumitat imkom fuq is-suġġetti kollha ntrattaw, aħna dejjem ikonna suġġetti pereżempju l-SMEs f'reġjun partikolari ta' stat membru u jgħidu illi huwa kumpless wisq li wieħed imur bih il-prodotti f'stat membru ieħor għax il-ġasoni mhix l-istess, protezzjoni tal-konsumaturi eh, mhix l-istess waħda il-fat il l-Europa postali miex waħda sħiħa mill-spejjeż ta' trasport u għalhekk nafu illi hemm ħafna kumpaniji speċjalment l-SMEs illi ma tantx jixtiequ jagħmlu hekk u ma jixtiequx eh, jaċċedu dan is-suq. U aħna hawnhekk nipprovaw dejjem inħeġġuhom biex jagħmlu dan il-pass. U jnajdulhom li għandkom potenzjal mhux biex ta' ċittadini tal-klijenti tal-pajjiżkom imma ta' 500 miljun u għalhekk jekk għada mhux se jkun hemm iktar xengen iktar se jkun diffiċli nikkonvinċu dawn il-SMEs. U għalhekk eh, dan huwa l falliment mhux biss fil-spiża diretta imma fuq il-fatt illi konna bżonn inħeġġu iktar lin nies u għalhekk is-suq intern huwa jaġlieda min-naħa tagħna l-kumitat u insibu ruħna fuq affarijiet ta' ostakoli u aħna dejjem ngħidu illi iva jekk ikun hemm daw il-kontrolli kull derba eh, naraw li hija ħaġa psikoloġika ta' fiduċja u forsi aħna għandna bżonn iktar nenfasizzaw dawn l-aspetti Di miex kritika negattiva ovvjament, imma issa ntikom il-kelma biex tkunu tistaw tirrispondu lis sur Schwab il-Sur Kwell u anki lili. Grazzi ħafna. Uh, thank you very much. Well, uh... Grazie ħafna. Nista eh, naqsa ma'kom xi ftit ħsibiet kien hemm ħafna mistoqsijiet, nista' nitkellem fuq xi ftit naf minin, int qed jagħti president maħjar tintroduċi ruħek. Jiena Andrew Miliko minn Europe Economics u nitratta l-aspetti kwantitativi ta' dan l-istudju li kollega għadu kemm ippreżenta. Mela, l-affarijiet il-ħsibijiet li ġewni mill-mistoqsijiet tagħkom l-ewwel ħaġa li nixtieq nenfasizza li hija importanti fil-tema tiegħi li aħna nfokajna u nirrikonoxxu fl-istudju tagħna illi ovvjament il-pajjiżi illi introduċew il-frontieri jasbu li għandhom raġun għax il-benefiċċji. Il-vantaġġi aħna iffokajna ma provajniex nikkwantifikaw il-benefiċċji li huma jaraw tal-sigurtà, eċetera, u ma poġġejniex benefiċċju ekonomiku assoċjat ma' dawn il-vantaġġi maħna fokajna fuq l-ispiża lek ma jkollniex iż-żona Schengen għandna bżonn nirrikonoxxu dan il-fatt. Aħna maħniex qegħdin ngħidu illi il għamilna biżejjed analiżi biex nuru l dawk il-pajjiżi li daħlu dawn il-miżuri għamlu hekk għad detriment tal-askapitu tal-ekonomija tagħhom. Dim hija bispekulazzjoni. spekulazzjoni. Tieni ħaġa nixtieq ngħid hija illi l-analisi tagħna ma tmux ħafna lilin meta tagħti eh, meta dawn l-ispejjeż ikunu suġġett ta' kontroversja. pereżempju meta tkellimna fuq l-ispejjeż fiskali, Greċa wieħed mill-pajjiżi illi jiġu mill-quta u l-Greċa għandha il-setut ta' kredituri u għalhekk mhux se jkun il-każ għax huma diġà għandhom dawn il- mhux kollom rati ola ta' interess imma se jkollhom eh, spejjeż illi mbagħad jiġu mqasmin li kredituri u għalhekk aħna ma provajniex ngħidu min se jerfa' il dawn l-ispejjeż ġew identifikati minna. Bħala reazzjoni għal xi wħud mis-suġġerimenti l-oħra li huma interessanti ovvjament ikun ta' valur li kieku jkollna kazistika fuq il-frontieri reċenti jekk kien xem per pereżempju stimi Eh, fuq jekk inxem eh, dawk illi morru minn pajisa għal ieħor biex jaħdmu jekk ġewx mil quta jew le kemm ħin pereżempju kellhom jistennu, ma kenniex aċċess għad-dejta meta minn tal-istudju ma naħseb ir-Renju Unit forsi mhux frontiera daqshekk rilevanti x'aħna provajna nifakaw fuq il-frontieri fuq l-art huwa veru illi l-Greċja hija milquta u għandha wkoll frontieri fuq il-baħar, imma aħna fokajna l-iktar fuq eh, frontieri interni fuq l-art. Forse l-Unjoni tkun inqas rilevanti minn xi każijiet diġà rajna u l-idea illi konna impatti settorjali, suġġeriment interessanti ħafna nistgħu naraw it-tip ta' aspetti li kienu assoċjati maċ ċaqliq tal-merkanzija u hekk inkunu nistgħu forsi rendu iktar reali dawn iċ-ċifri tagħna lejn il-konsumaturi, lejn il-ċittadini kelli punt ieħor. L-analisi li għamilna aħna aħna isna l-ewwel fażi isna bħala step 1A bħala approach illi għallu l-esponenti ta' tim ta' kiel. Imma naħseb li kieku aħna nagħmlu l-affarijiet, aħna kieku nestendu lejn impatti In diretti fil-katina tal-provista dawn huma l-ispess li aħna kwantifikajna u se jkun hemm effetti kollaterali għax jien għandi inqas eh, flus għax qed nistenna fil-frontiera mbagħad jiena nixtieq inqas affarijiet mill-fornituri imma ċerti mill-metodi għandna bżonn inkunu kawti għanna bżon naraw kif reazzjonijiet l-oħra ser jżidu ma dawn l-ispejjeż għax l-atturi ekonomiċi se jżidu ma dawn l-ispejjeż u għalhekk hemm loġika f'ċifra fejn wieħed eh, kollu il- ċifra ħarija u intassumi illi se jkomplu jagħmlu dak li qegħdin jagħmlu iċ-ċittadini imma jistennew dejjem fuq il-frontier u għalhekk ikun stima pjuttost għola x'kull aċċestiment hemm bżonn innaqqas l-ispiża imma mbagħad hemm impatti komplikati oħrajn ma kenniex li ħin itlu iktar dettal imma dawn kienu biss xi sibijiet fuq dawn il-punti politiċi bħal sigurtà u punti oħrajn tekniċi. Ma tantx kellna ħin biex namlu dan l istudju ma ovvjament dan mhux studju aħħari, imma sibna wkoll ċifri simili ta' dawk tal-Kummissjoni Ewropea, hemm xi ħut li sabu ċifri ola, imma ħaġa illi hija ma tantx tas-soltu u nixtieq nenfasizza, naħseb illi m'għandniex naħsbu illi jekk indaħlu frontieri ta' Schengen postijiet limitati hija ħaġa sempliċi bħalli kieku um, innaqsu l-impatt. Naħseb da se jibat messaġġ b'saħħtu speċjalment min huma dawk il-pajjiżi li mhux se jagħmlu parti minn żona Schengen iktar, u għalhekk għandna bżonn nassumu l isfiq finanzjarju joħduh bħala sinjal u l-implikazzjonijiet bħal subija tal-żona euro huma eh, importanti. Euh, moi, je voulais juste euh, répondre à votre à votre demande. Nixtieq euh, nwieġeb għal mistaqsija tiegħek fuq l-aspetti psikoloġiki l-ispiża indiretti imma dama mitx parti mill-TOR stana ta' dak li qaltilna il-Kummissjoni imma jekk tixtiequ nistgħu nagħmlu hekk ma dan huwa aspett interessanti ħafna għax imur minn partiċipazzjoni tal-Euro u aspetti l-oħra ta' skambji kulturali, l-fiduċa ta' ċittadini fil-proġett Ewropew u hekk hemm l-aspett psikoloġiku iva l-intrapriżi stess tal-pajjiżi terzi ma jkunux jridu jiġu tant fl-Ewropa għax qabel kien hemm suq sempliċi u miftuħ u issa s-suq ikun kumpless ħafna u għalhekk hemm messaġġ b'saħħtu ħafna eh, fuq dawn eh, il-funtieri mill-ġdid li ma nistax eh, ninjora. Mela ngħaddi l-kelma lill koordinatur ta' l-imko għax naħseb ta' hija sara illi l-istudju ma kienx daħħal din id-dimensjoni. Tixtieq titkellem? Le kulħadd tkellem? Tajjeb wisq. Mela, nixtieq niġi lura sekonda għal dak li qal is-suliliko. Ħaġa importanti ħafna u jiena ma kontx ħsibt fiha il- id-differenzi li sta' jkun hemm fuq parità u għalhekk aħna naħsbu illi għandna bżonn nfakru il-proġett Ewropew huwa proġett ta' solidarjetà fost l-istati membri. Għana dan najdu dejjem, imma fuq il-kwistjoni ta' ekonomiċi naħseb fil-fatt u inti konvinċejtni fuq il-fatt li l-ispiża ta' xengru u kellimt fuq il greċja imma naħseb għanna bżonn ukoll inwessaw ftit il-kontest għax il-spiża li ma jkunniex Schengen ikun importanti għax għandna pajjiżi li qegħdin f'diffikultà ekonomika. Li għandhom pjanijiet ta' reorganizzazzjoni tal-ekonomija tagħhom u nasu dan huwa aspett importanti ħafna li wieħed jgħidu. Ma nafx kif tistgħu forsi daħluh fl-istudju tagħkom imma kif nista' ngħid. Jekk hemm pajjiżi illi jinqataw kompletament u ma jistawx jerġgħu jirkupraw għax kellhom il-kriżi tal-2009 minħabba xejn aħna hemm bżonn ngħidu hekk din hija dimensjoni ekonomika tal-konsekwenzi negattivi tal-fatt li ma jkunniex żona Schengen imma iċ-ċifra globali fuq il-GDP taż żona euro u jew tal-Unjoni Ewropea eh, taqret il-fatt illi se jkun hemm differenzi kbar bejn pajjiżi u oħrajn ikun hemm pajjiż li jista' jassorbi u ieħor le. Jekk nieħu l-eżempju tar-Renju Unit, għaliex inaħad dan l-eżempju naħadtu għax fil-fatt ir-Renju Unit huwa membru tal-Unjoni Ewropea u tikkonsidra li ma tkunx la fil-żona euro jew fil-żona Schengen mħabba tkabbi mhux nitkellmu fuq dimensjoni politika ovvjament. Ma nitkellem biss fuq tkabbir eh, ekonomiku għax ir-Renju Unit li kienet taf li għaddit mill-krisijiet u eh, pajjiż kbir għandha risorsi b'saħħitu u naħseb li l-Unjoni Ewropea hija solidarjetà ta' pajjiżi li mhumiex m'għandhomx l-istess livell eh, ta' faċilità jew ta' żvilupp u għalhekk jekk eh, nfetqu fuq Schengen u immorru lura separazzjoni ta' dawn il-pajjiżi jkun hemm diviżjoni minn ġdid fl-Ewropa dan huwa fattur illi naħseb għandu pis ekonomiku illi hemm bżonn jidher. Bien. Euh, Tajpis. Naħseb nistgħu euh, narqu ma kienx previst illi jkun hemm kollegi oħra li jieħdu l kelma imma forsi għandkom kollegi li parteċipaw fl-istudju nilqaħħom hawnhekk u sem il kumitat imkom nirringrazzjakom il-koll u nirringrazzjakom tal-presentazzjonijiet tagħkom. Fimna sew illi r-riżultati definitivi tal-istudji għam bżonn jiġu validati ma se taġlu, aħna ovvjament se nkunu interessati ħafna narawhom u se nkomplu nirreflettu f'dan il-Kumitat imma anki fil-Parlament Ewropew mod ġenerali dak kollu illi jista' jrassan il-moviment ħieles tal-merkanzija u tas servizzi u dak kollu illi dajja fis-suq intern. Mhux biss kontra l-proġett Ewropew imma jista' jkun taħsara biss lill-Ewropej b'mod individwali fis-sistema ekonomika tagħhom fl-istati membri kollha. Grazzi ħafna u lejla tajba lil kulħadd. Skużawni, hemm bżonn infakkar illi l li jmiss tal-Kumitat Imko huma skedati għat 23 ta' Mejju 2016 wara l-ofsinar mit-3 sa' 6 nofs u l-24 ta' Mejju ġata kollha ġifieri mill-9 sa' l-ofs ta' nofsija u mit-3 sa' 6 u nofs ovvjament isibu Vicky Ford illi jiena kelli l-peċir nħu posta xi kellha impenni oħrajn. Grazzi ħafna.